Right. Um, we, we had il-ġurnata tajba li l-kulħat, tajt il-president ta' volju ma tantx edin nies hawnhekk għalissa, pero għajar nibdew. Fej wasalna tistaqsi il-president? Right. So the first... La, l-ewel l punt li għanna fuq l-agenda huwa numru 8 il-kontijiet ekonomiċi ambientali Ewropej u il-rapporter u Hans Peter Martin. Rapporter eh, għandek il kelma grazzi. Mela, etajt il-rapporter, il-ħodu għattajba li l-kulħat. Uffiċjat tal-Komissjoni għadu kem saqsini xħajġri bil-proposti jahna aħna edna li ma nalebda problema li se jkunem maġġoranza kbira għaxina saqsin jekk kienix l-uniku membru fil-Kamra bl-eċċezzjoni ta' tijak, Sinjura President, imma inti jeda il-fuq minna qed jgħid il-kellim. Jina nixtieq nagħmel xi kummenti dwar il-punti ta' prinċipju u marriċ namel l-izbal li ħafna assisin kattoliċi jamlu. Et jajt il-kellim. u li nżommu responsabli biss il-dawk nis li jattendu l-knisja, imma dal-odu li jett et li dan huwa wieħed mill-mumenti tipiċi u intom kollegi il-qoddim se saqsu għaliex in-nies edin jejjew u jiġbaw bil-politik bil-politika u politikanti għalli qed ikun hemm daqshekk baħar jaqsam bejn iċ-ċittadini u r-rappreżentanti tagħhom u naħseb jien li dalodu forsi ħanaraw xi ħaġa bħal li huma raġunijiet għal dan il-baħar jaqsam dalodu qegħdin naraw xi ħaġa illi hija ħażina ħafna f'dak li għandu x'aqsam mal-prinċipi xi ħaġa li marret ħażin ħafna u li maħniex edin naqdu l-votanti tagħna. Din hija kwistjoni partikolari, jiġifieri punt ta' perspettiva dwar it-tmexxija. fej ħatmur l-Unjoni Ewropea jekk ma tmurx jekk ma timxix tajjeb, xi stampa ħanatu, x'imiġ senatu bħala komunità fuq il-bażi tal-istorja tagħna meta għandna vantaġġi eh, u għandna wkoll żvantaġġi. U dak li fil-fatt hemm fil-qalba tal-ġenerazzjoni futuri kif se jkunu u se jkunu interessati f'dak li għandu xaqsam ma' proċess politiku. U għawnek għet inħarsu li kwistjoni fej fuq innaħal waħda aħna l-membri għanna responsabilta kbira fuq spallejna imma fl-istess ħin opportunità vera u nispera li aħna l-kol nifmu għadin hemm opportunità biex noħorġu mill-Afrika barra mill-Ewropa biex nimxu l-qoddim meta niġu għatteħid ta' responsabilità. <clears throat> Issa, Sinjura Ċer, huwa diffiċli biex nifmu l-istatistika għan metaħna bħala komitat narfu, narfu u nafu illi dixi kultant xaħġi titer bħala peace. Imma jina ħadd vantaġġ ta' xi affajt li rajna f'perjodi leġislativi imma fil-Eurostat taħna rajna li l-bażi tal-ħidma tagħna hija ġeneralment data u li jekk aħna ma nistawx inserħu u nafdaw fuq id-dejt allura ħan izvija u ruħna u ħajkonna problema kbira. U di tista tfisser 130 eh, biljun jew iżjed bħalma rajna wkoll fil-Greċja. U jina naħseb dan huwa każ klassiku għal dan il-parlament huwa aħna biex nikkonvinċu l-Ewropej fejn aħna irrit ikollna perspettiva u nifmu meta tiġi kwistjoni qudiemna. u dan huwa bbażat fuq data serja li għandha x'taqsam ma' rikonstruzzjoni wara it-tieni gwerra dinjija li mhix biżejjed din jisna qegħdin inħarsu wis b'mod viċin irridu naħsbu fuq it-kabbir kwalitattiv għax inkella ma nkunux qegħdin naqdu id-dover tagħna. Flej Konstans aħna kellna ħafna silċ fuq il-lak imma ma rajtx dak it-tip ta' silċ xinu dan effett ta' ta' tisħin klimatiku jew ta' per eżempju in-nies li jużaw iktar il-karozzi tagħhom eċetera? Jina jien nifsi kolli nivvjaġġa għal ħafna għal ħafna distanzi dawn affajt li għandhom xjasmu koll ma, ma tkabbir ekonomiku. Jiena biex immur skiing, per esempio, irrit nivjaġġa fit-tul, allura irrit nħallas iktar. Allura l-ekonomija kibret imma kif bliema mod qed tikber. Meta nħarsu lejn dawn il-kontijiet illi qed jiġu qed joħorġu eh, mill-kumitat tagħna, Eh, li jikkonċernaw ruhom iċ-ċittadini akademiċi u anka eh, l-organizzazzjonijiet mhux eh, governattivi dan il-komitat irrit jiffaċċja dawn il-situazzjoni. Taħna sanna l-opportunità biex najdu iva, aħna fimna. Iva, aħna rridu nieħuddu dak il-pass il qudiem u mhux sempliċement niffukaw fuq il-kriżi ekonomika u l-esperjenzi hemmhekk iż-żgħażagħ qed juruna illi aħna irridu niffaċċjaw il-well-being il, il u kif in-nies iħossuhom sew minn lati differenti. Dak li rajna huwa sorpriża kbira fuq in-natura li għandna il-veduti il li għandna madwarna. Da kollu għandu x'jaqsam ma tip ta' perspettiva ġdida, progress ġdid, tip ta' ħajja ġdida fl-Ewropa. Il-Komissjoni għamlet proposta jienet nimur iktar il-bot niprofa u kif taraw jien nemmen li fi diversi areas rridu ħarġu lej mod moduli differenti, servizzi differenti u miżuri, sussidji, risorsi dawk ir rizorsi kollha. Irridu nkunu koraġġużi u ngħidu iva daw irriduhom. U rridu nimxu lejn dik id-direzzjoni. U, veru biex nagħmlu progress irridu nonfqu ħafna flus. U ngħid dan għax nemmen illi fiħdan il-Komissjoni Ewropea għanna bizzejiet personal jista jkollna rilokazzjoni permezz tal-Eurostat imma veru li statistika hija daqsxejn ta' dwejja, imma hija importanti biex aħna mmexxu l qudiem il-proġett Ewropew. Grazzi ħafna tajt il-President. Qed inħares lejn ix-shadows u jibda l-ewwel shadow rapporter. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura President nixtieq ngħid illi jiena naħseb li xi ħaġa pożittiva illi issa ħna ħloqna bażi ċari, bażi legali għal stock taking ambientali matul mal-Unjoni Ewropea kollha it-tama illi aħna nħaf nistgħu nħaffu l-affarijiet għal futur. Mi sempliċi xi ħaġa dwar mappar u sorveljanza e, dwar l-istrateġija tal-2020 irridu nħarsu lejn l-iżvilupp ekonomiku e, li jkun e, fuq bażi ta' vantaġġ ambjentali u għandu jkollna regoli għal aċċess għal data statistikali aħna għanna eh, pedamenti wisajn għall-aspetti ambientali, statistika ambientali aħjar, xaħġa li għanna neħdu iktar bis-serjetà jekk irid ikollna eh, eh, sostenibilità sostenibli f'dak li għandu xaqsam mal-ambjent. U għal din ir-raġuni aħna rridu nkunu nistaw nirrevedu l-ekonomija l-mod kif inħarsu leja biex ek namluwa e, e ekonomija ħadra li tmur favur l-ambjent. Għanna diversi kwistjonijiet u d-diemna naħseb li waħda mill-wieħed mill-vantaġġi prinċipali ta' analizi li jmur favur l-ambjent u għalli najnu is-sitwazzjoni fost l-istati membri biex bekk ikunu huma jistgħu jaħdmu dak li mhux qed jaħdem tajjeb meta niġu wkoll għad deċiżjonijiet importanti. Naħseb il-proposti il tal-rapporter huma pożittivi ħafna naħseb huwa possibbli illi ninkorporaw id-dimensjoni ambjentali ħaġa importanti li għandna niddiskutu hija l-mistoqsija dwar il-kwistjoni dwar statistika eh, sostenibli kif issuġġerixxa ir-rapporter. Naħseb dinja dan huwa eh, din dinja triq tajba li għandna nieħdu. U l-mistoqsija toħroġ allura dwar kif nistgħu niggarantixxu l ħtiġijiet tagħna fil-futur meta jkollna bżonn iktar riżorsi qed nagħmlu iktar talbiet mill-istati membri u dan suppost jatina aktar statistika dik hija l-intenzjoni allura għandna nħarsu lejn il-kif dan ir-rapportar ambientali jista' jisir fil-prattika u jista' jgħinna fuq koordinazzjoni fuq livell Ewropew dwar l-istrateġija tal-2020 dan huwa importanti u għandna l-ħtieġa ta' kooperazzjoni biex niproduċu rapport tajjeb. Grazzi. Kjoġbok Filipp il-shadow rapporter li jmiss. Jina minix ħanibda billi ma nirringrazzjax il-rapporter il rapporter fil riflessjoni tiegħu dwar min aħna u kemm aħna hawnhekk preżenti. Aħna veru serji fuq din il-ħaġa Meta nirriflettu fuq l-interess politiku u rrieda politika biex verament nespandu il-modell jina veru mħasseb dwar dan, verament, għax minix zgur jekk din ix laħjar triq li naqbdu. Allura għanna nistaw nwaħlu fuq il-fat li l-istatistika kif inti jett Hans Peter u għata dwejja. Imma ħafna minna nemnu illi dan is-suġġett huwa E, ta' dwejja għal dawk il-politiċi li jwettqu l-politika tagħhom ibbażata fuq il-figuri. U jiena dan li nixtieq nagħmel, inwettaq politika, nitkellem fuq politika ibbażata fuq il-figuri minn fej qegħdin u l-fejn irridu marru għalhekk huwa importanti li aħna niġbru l-fatta xina ġej minn e, e, dinja fejn anki inti presidenta kont li inti tieħu dak li li tqis jekk inti ma tqisx meġer ġifiri, inti ma tiħu xejn. Aħna lamma rridux eh, inżidu l-impatt ambientali, aħna rridu naqsuh, imma biex namlu dan rridu inqisuh inqisu l-ambjent. Idu nespandu koll il-GDP, pero mannix l-informazzjoni u d-data. Allura, mannix figuri b'saħħithom li nistaw nafdawhom u li nistaw nwet u politiki fuqhom. Jina dak li għandi problema fuq dan il-rapport, għandi xi suġġerimenti ħfief u verament. Nirringrazzja lil Hans Peter mhux biss fuq dak li kitib, imma fuq dak li qal. Bażikament jina naqbel kważi mija fil-mija ma dak li deskriva Hans Peter. U għallur inti ħatarana nappoġġjawa din. U l-axħar punt nixtieq nenfasizza ta' forsi tasbu li minix qed naħseb fuq is-sustanza, imma fil-fatt jiena qed naħseb fuq is-sustanza qed titkellmu fuq il-kwistjoni tal-ispejjeż. Jekk aħna rridu eh, data vera li nistaw nistiħu inserħu fuqa għanna bżon sforzi. Min qed ngħid li għanna nibnu eh, parti ġdida u qawwija għal Eurostat imma verament jekk irridu nespandu fuq il-bażi ta' statistika hemm prezz xinħallsu. Xin hemm bżonn tkun e, e, cost effective kemm jista' jkun, imma ma naqbix mal-argument e, li isma' din hija impossibbli u ma nix namluwa. Jekk hemm bżonn nieqfu milli niġbru ċerta dejta li mhix importanti. L-aħħar punt, accounts ambientali hija xi ħaġa dwar li għandna bżonn f'dak li għandu x'jaqsam mal-GDP Sharon u l-koordinaturi kienu hemm il-bieraħ u daw in-nies mill-Kummissjoni kon itkellimna u konna interessati mill-fatt li mill-ewwel ta' jannar meta se jkun hemm l-ewwel survey eh, ekonomiku tal-ewwel tliet xhur da se jkun hemm dan il-kumitat konġunt biex jieħu il-isien neċessarji probabbilment din id-dejta li ħajġibru mhux se tkun daqshekk b'saħħi ta' nistgħu nstriħu fuqha. Daqs li ikonna fi proċessi oħra imma l-menu. Huwa l-ewwel pass lejn id-direzzjoni tajba nejnu l-Kommissjoni biex tiġbor dejta aktar bsaħħita ta' ministriħ fuqha mill-2012. Allura għanspita għal darbohra grazzi ħafna imma aħna li aħna interessati f'dawn il-kwistjonijiet għanna nieħdu dan l-eżerċizzju eh, ta' arfien fuq il fost il-familji politiċi kollha. Grazzi Felipe. Il-Shadow Rapporter li jmiss xi punti jiddispeċini li ma stajx niġi fil-ħin dwar konsens fuq il-prinċipju tal-politiku f'dak li għandu samma accounts eh, li huma eh, ambientali u ekonomiċi daw jgħinu biex il-benefiċi nkunu nistaw in-isuwom. U biex naslu kol għal l-anijiet li għanna d-dimna. imma nifhem it-tħassib tiegħu li għat m'hemmx mudell biex aħna nqisuhom dawn il-benefiċċji li joħorġu. U kemm jista' jkun aħna nixtiequ li qegħdin nikkoordinaw is-servizzi tal-ġurisdizzjoni barra mill-Unjoni Ewropea. taqraw. U punt fl-aħħar dwar il-constraints ekonomiċi u ambientali fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea kif qal il rapporter jixtieq li jalloka um, fondi għal dan il-an. Grazzi. Thank you very much. I think that's all the speakers on that. Uh, Hans Peter Martin, do you wish to reply to anybody? il-President M, il-rapporter jishti jirrispondi, grazzi għal darbohra, napprezza il-kommenti minn dawk li edinaw. Tkun ħaġa fantastika li ku kellna naħsbu fuq l-attitudni komuni. E, fil-fatt, u qed niġi jiena ġejm il ġurnaliżmu u li nkunu koraġġużi u niffukaw fil-qoddim fuq il-qoddim u jiena nsejħilha statistika ta' sostenibilità u permezz ta' dan Aħna nkunu għedin natu l-ideja li sem li taħtu ikonna dak li għedin nfissru bieħ. Il-mistoqsija li jemma dwar il-fondi rridu nid-diskutu għaw nifacċjaw għajna nemmen <clears throat> fuq il-punta għet mi rapportez rapporters jinatni nemmen li għanna nħarsu lejn id-dividend ta' tkabbir isser il-ħaddima fiċ-ċivil fej marru kif ikkontribwew għal proċess ta' tkabbir għadhom hemmhekk u x'qegħdin jagħmlu. Allura fil-fatt verament nemmen illi hemm possibilità l-Kummissjoni li tkun trid tibdel ftit il-goalposts u anka jkun hemm eh, din ikun hemm dik l-expertise neċessarja Imma fuq in-naħa l-oħra għandek tgħid li hemm ċerti partijiet fih dan il-Kummissjoni illi għam wetquh ix-xogħol tagħhom. Però da ma jfissirx li għandna inżommuhom hemm għal dejjem. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna. Il-kalendarju għal dan huwa l-iskadenza l-emendi huwa l-ewwel ta' Ottubru konsiderazzjoni ikun 18 ottubru, votazzjoni fih dan il-komitat 26 ottubru, fi zmana lead committee tal-ambjent fid-9 ta' novembru, bat plenarja ta' Diċembru. Dak huwa l-kalendarju, l-iskadenza eh, kalendarju tal fuq din. Grazzi ħafna. Issa naddu għal punt numru 9 taxxaw li żvilupp kooperazzjoni ma' pajjiż li qed jiżviluppa dwar il-promozzjoni ta' governanza tajba fi kwistjonijiet ta' taxxa. Ir-rapporterja is-sinjura Pitkajnen ma tistax tkun hawn, allura dak li qed jissostitwija jista' jibda. Grazzi, Signora President. Reporter ma tistax tkun prezenti hawnhekk għaliex hemm il-votazzjonijiet għaddejjin fih dan il-Kumitat Envi. Allura jina se ngħid tej sema. F'dan la bosta opinjoni hija tilqa l-inizjattiva tal-Kummissjoni hija taħseb li hemm bżonn ta' qafas regolatorju li jkun ifassal biex jappoġġa l-kooperazzjoni dwar it-taxxa internazzjonali is-settur privat, l-iżvilupp u tkabbir ekonomiku hija tisħaq dwar il-fatt illi li F'meda meda twila ta' żmien il-pajjiżi foqra irridu jisostitwixxu l-għajnuna mill-istat permezz tal-taxxa. Madana kollu qegħdin naraw l-evażjoni tat-taxxa qegħdin ixekklu dan il-proċess u l-iżvilupp. F'din l-opinjoni hija tappoġġa tappella biex il-Komissjoni tadotta kriterji aktar disciplinati aktar rigorużi marbuta ma' tax havens u taħdem koll biex ikunem eh, skambju ta' informazzjoni internazzjonali multilaterali dwar it-taxxa jkun hemm ftehim dwar dan u fl-aħħar mhux l-inqas hija taħseb hija il-prinċipji ta' gvernanza tajba fil-qasam ta' tassazzjoni trid tkun parti mill ftemit kollha fejn membri tal-Unjoni Ewropea jew l-Unjoni Ewropea stess tkun qed taġixxi bħala imsieħeb. Dawn huma li tarba punti ta' din l-opinjoni jiena saper għana biex nisma l-opinjonijiet ta'kom u nati l-opinjonijiet l-rapporter. Grazzi Viki, inti tlab biex titkellem, jogħġbok. Iva, Jiena ser niprofa nimita sajid kamal għal darboħra nitlob skuza li hija ma tinsabx hawnhekk hija talbitni biex nagħmel dawn il-punti li ġejjin. Eh, u importanti li identifikaw kriterji biex nsibu tax havens u importanti wkoll li pajjiżi adottaw rati ta' taxxa kompetittivi biex huma jadattaw ruħom għall-investiment u jħolqu postijiet tax xogħol ċittadin lokali u importanti li nrikonoxxu wkoll illi eh, importanti taxxi fuq l-importazzjoni inqas tiffaċilita il-kummerċ u toħloq aktar sistemi ta' taxxi bilanċati. It-tlet punti tiegħu tret punti huwa illi l-esperti marbuta mal l-izvilup spiss jgħidu illi pajjiżi foqra serħu moħħom fuq lajnuna illi ma tihomx inċentivi biex huma jinvestigaw modi kif jistaw jifirxu aktar il-modi ta' kif idaħlu l-flus mit-taxxi. Ekki jogħġbok Ven fil-qosor, grazzi ta' se ta' din ta' opinjoni naħseb li eh, saret mod tajjeb ħafna. Punti jew l-għanin li konna għedin diskutu jinsabu fija u jina naħseb illi għallin għas traduzzjoni ġermaniza il-numru seba tista tiġi xifti taktar iċċarata. Miex dwar li nippubblikaw il-kontijiet tal pajizi kollha ma rridu un pajjiż pajjiż mhix eh, edha ċara f'numru seba' ma nsibx li sarit apposta. Dan huwa l-unika kumment li kelli ikolli ngħid li rati tat-taxxa ovvjament irridu jikkorrispondu mal-livell ta' prodotti pubbliċi li ċertu pajjiż joffri dan ma rridux ninsew, jekk aħna se niddiskutu dan is-suġġett ma rridux ninsew li f'xi oqsma, f'xi żoni eh, fid-dinja Diġa problema marbuta mal-kompetizzjoni tat-taxxa. Diġa hemm ġlieda marbuta ma' dan. Jiena jkolli ngħid illi meta pajjiżi jinvestu f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw huma jistennew rata zero ta' taxxa tal-kooperazzjoni u għalhekk jekk se niddiskutu dan irid naraw xini differenza bejn ir-rati formali tat-taxxa il- rati ta' taxxa nominali u ir-realtà u realtà hija li aħna viċin zero u inqasu iktar kompetittiva minn min, min zero eh, iwassal għal sussidi. U żgur intom ma tidux tiddiskutu dwar dan. Il-problema hija li meta dawn il-pajjiżi ma jkunux jistgħu jagħmlu eh, taxxa b'mod moderat minħabba l-kompetizzjoni u l-proliferazzjoni tal-żoni ta' kummerċ Jekk aħna se niddiskutu dan kollu, naħseb li aħna dan nirridu nagħmlu b'mod ibbilanċat. Ma rridux nistaqsu biss arati ta' taxxa kompetittivi li diġà jinsabu hemmhekk. Jinsabu hemmhekk f'madwar elf żoni speċjali fejn realtà tal-investiment dirett barrani ta' pajjiżi barranin isseħ. Nara l ħatti li jixtieq jitkellem, skużani, saqtej xi ħaġa. Iva, grazzi tal kumenti tagħkom. Jiena ser diom il-rapporter. Skużani, Sur Lambert. Jiena xtaqt nżid ftit punti. Fir-rapport hemm id-dimensjoni tal-rapportaġġ li jsir pajjiż pajjiż. Jiena naħseb li dan għandu japplika għal kumpaniji kollha li operaw b'mod transnazzjonali u mhux dawk kollha mhux dawk biss li qegħdin imsemmija. L-istess ħaġa tapplika l-fatt li m'hemmx ma tissemmix FTT globali. Dan huwa post fejn aħna nistgħu nsemmuha din ftt globali. Ma nafx għaliex ma tissemmix. Dak kollu li kelli xi ngħid għalissa f'dan l-istadju. U għalek, rapporter, ser, naddura dawn il-kommenti. Issa se għaddu punt numru 10. Loti da garanzija tal-Unjoni Ewropea l-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn serfu garanzija għal proġetti barra mill-Unjoni Ewropea. s-sadna t nistanna il-rapporter. L-Onorevoli Assaj. Il-kalendarju għal punta qabel. Iwa. Ta' bilħa, u għawt li nimlew xiftit il-ħin. L-iskadenza l-emendi ser tkun l-4 ottubru, l-eżami tal-emendi 26 ottubru, votazzjoni fi dal kumitat Ekon 8 ta' Novembru biex unbat nifutaw fil-Kumitat Ewlieni illi huwa minn għalija il-Kumitat MV, dejt il-President. Le, il-Kumitat tal-Iżvilupp u dan se nagħmluh fid-disa ta' ġempru. Bad din tgħaddi għall-plenarja u wara. Se nistennew ftit tal-minuti biex jasal l-Onorevoli Kutax. Uh, the problem is that he's having to present something in an Uwa, għandu xaħda xie prezenta f'kumitat uh, iħor, mi miex traskuraġni kolli nejt, nafu li għanna daw il-problemi tal-ħin. Right, um, we can now... Tajja pus, nistaw nissoktaw kif kont qed nispjegalkom il-rapporter jinsab faktar minn komitat wieħed, nisaf komitat ieħor u issa nexilu jasal hawnhekk u se nitkellmu dwar roti ta' garanziji tal-Unjoni Ewropea lill bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn selfu garanzija l proġetti barra mill-Unjoni Ewropea. Ek jogħġbok onorevoli Kutax. Grazzi, President. U nitlob skuża għaliex wasalt xiftit tard. Kelli rapporti uħar fih dan il-komitat inte. L-elementi li daħħana f'din id-deċiżjoni l żida mill-perspettiva tiegħu ma' elementi pożittivi u ma jsaħħu il-Bank Ewropew tal-investiment u l-kapaċità tiegħu biex jappoġġa l-anijiet il-ġodda billi iżid l-interventi fl-ambjent internazzjonali, fis-settur ta' trasport u tal-infrastruttura. Jikkontribwixxi wkoll biex titnaqqas tibdi fi klima, deċiżjoni tippermetti wkoll biex il-bank jagħmel monitoraġġ tal-aspett soċjali tal-proġetti biex jappoġġa l-anijiet tal-Unjoni Ewropea rridu nisħu fuq żewġ għanijiet oħra l-wol tal-SMEs fil- l-evalwazzjoni tal-ekonomiji lokali u l-ġlida kontra l-qat. Irridu ninkludu wkoll l-importanza ta' teknoloġija u tal-arfin u trasferiment ta' daw minn l-Unjoni Ewropea għal pajjiżi terzi. Il-Bank Ewropew tal-Investiment irid jiżgura illi l anijiet illi ġew stabiliti fid-deċiżjoni jiġu imħarsa fil-proġetti kollha illi jsiru. Aħna tallimna mill-kriżi ekonomika illi hemm ħtieġa għal kooperazzjoni finanzjarja globali biex aħna nħarsu il-finanzi pubbliċi u għalhekk l-EIB ma jridx jagħmel operazzjonijiet finanzjarji f'ġurisdizzjonijiet il huma tax havens. L-evalwazzjoni tal accessibilità u trasparenza ta' tal-self tal-EIB jrid isir ukoll biex inżidu l iftemijiet li saru minna tal-EIB taħt din deċiżjoni dan kollu li tisir pubbliku jina l-est illi nisma l-kollegi tagħna u naraw nistgħux intejbu rapport għal qasan grazzi għal darboħra u jiena qiegħed nismakom. Thank you very much. Has anybody else indicated they want the floor? Grazzi tassew xattu għal jitkellem Sven. L-ewwel net grazzi l-Kumitat tal-Budget għal dan l-abbozz tajjeb, grazzi wkoll kollega Kutax għal proposti tajbin tiegħu ta' bidliet addizzjonali li ju għamel. Għanna ftit kummenti. Fiftit kliem aħna appoġġaw kollox iżda nixtiequ li kunem xi bidliet. L-ewwel bidla tinsaf punt numru seba' u jekk qed nifhem sew punt numru disa' hawnhekk il-tifsira ta' tax havens hija bbażata fuq il-lista tal-OECD illi l koll nafu li bħalissa hija lista vojta għaliex id-definizzjoni ta' tax haven tant hija definizzjoni ta' ċajt illi b'xi mod tax havens spiċċaw madwar id-dinja. Ebu għal kollox, nafu li dan mhuwiex minnu u aħna mal-kriterji tal-lista irridu ngħidu illi hekk kif ikonna skambju ta' informazzjoni awtomatika li tkun qed teżisti fl-Ewropa, aħna rridu naraw eh, li pajjiżi li ma jikkoperawx dan ir-rigward, pajjiżi l-barra mill-Unjoni Ewropea dawn irridu nsejħulhom tax havens. U din il-lista zero hija xaħġa ħaġa taddaħ u f'pajjiżi tuwassal għal reazzjonijiet tal-mezzi tax-xandir illi mhumiex sekk sbieħ. Huwa tajjeb illi li IB qed jimxi lejn finanzjar rinnovabli u effiċenti iżda irridu nieħdu nota wkoll tal-fatt li huma mux għed ikomplu jifinanzjaw il-prodotti li mux sostenibli u l-prassi mux sostenibli. Ma nistiex nżid iktar biex ma nħuġ ħafna ħin, iżda jinsa namel proposti ġodda għal-bidliet u jinsa perqam biex niddiskutijom ma'kom u zgur li bazi ta' dan aħna ser noħorġu bi proposta illi ser il-sip il-maġġoranza tagħna l-kol Grazzi tal-ħidma tajba tagħkom. Tajja pus. Jiena naħseb l-idea interessanti ħafna biex namlu xi ħaġa dwar il-lingwaġġ marbut ma' tax havens, iżda ma nafx jekk nistawx namlu u nikdbu dak li qal Sven naħseb illi hija pożizzjoni utopika, hija idea utopika, iżda ikonna ngħidu illi fih dan l-Unjoni Ewropea dan għadna lanqas biss ksibnieh. U allura huwa diffiċli illi aħna eh, ngħidu biex isiru l-affarijiet mod globali affarijiet illi aħna eh, lanqas eh, għadna minna ġewwa darna. Jina ma rajċ il-proposta għalix ma, ma kontx naħseb li ser kollin intervjeni fi samlandi. Jina minix kontra l-spirtu li jinti tkellimt bih, iżda aħna għallin qasiridu naslu naslu f'sitwazzjoni illi għallinqas ikun hemm xi ħadd f'din il-lista mhux ikonna l-lista illi ħadd ma jaqa' taħta. Fejn ikonna pożizzjoni li ma stax tinkiseb minħabba li hemm bżonn ta' livello ta' teknoloġija fost l-oħrajn. U għalhekk is-suġġerimenti jgħi huwa dan. Xi ħadd jitkellem? L-Onorevoli Kutax. Grazie President. minħabba li diskutejna dwar dan huwa tajjeb li nitkellmu dwar l-idea tagħna jekk lejn se ningrazzja Sur Gigol. Ovvjament jiena nixtieq li nsib soluzzjoni għal dawn it-tax havens. U minn din il-perspettiva jiena lest illi insib soluzzjoni magħkom. Grazzi għall darbuħra Ejjew, nestu din il-biċċa tax-xogħol. Iva, onorevoli Kutas, inti tista' tagħmel mistoqsijiet f'għaxar minuti l-President tal IB. onorevoli Sturjan. Grazzi, Signora President. Mux nitkellem frabta ma dan il-rapport imma frabta ma tax havens. Jiena nishtiq ngħidilkom illi ċittadini stiqnejt iċ-ċittadini qed jgħixu fil-pajizi tagħna li wasal iż-żmien istituzzjonijiet Ewropej jasbu darbtej dwar din il-kwistjoni. Hemm proposta illi spiss qed narawha tfeċ fuq l-imwejjed tagħna din il-proposta dejjem tiġi rifjutata iżda din il-proposta hija appoġġjata miċ-ċittadin. Din hija l-proposta. Hemm pajjiżi fejn jeżistu dawn it-tax havens, hemm pajjiżi illi ma jaqblux illi kolom ftemit ma l-Unjoni Ewropea biex ikun hemm it-trasparenza. Jiena naħseb illi wasal iż-żmien illi naraw jekk aħna jekk ma tkunx possibbli li aħna nwaffqu l-attività fl-Unjoni Ewropea ta' dawn il-kumpaniji li huma reġistrati f'dawn il-pajjiżi li huma tax havens li m'għandhomx ftehim ta' trasparenza mal-Unjoni Ewropea din tkun miżura illi b'xi mod tista' twieġeb għal ħtiġijiet illi qegħdin jistaqsu għalihom iċ-ċittadini tagħna. Għaliex nixtieq ngħidilkom illi hemm ħafna kumpaniji u li huma reġistrati f'Tex havens pal dawn huma qegħdin jagħmlu transazzjonijiet qegħdin jibdlu s sit tal-kumpaniji din jabd il-gains u dawn il-pajizi illi huma fihom qed jagħmlu l-attivitajiet tagħhom huma ma jistgħux jagħmlu taxxa fuqhom. Żven. Iva, jiena naħseb illi f'din id-direzzjoni rridu naġixxu wieħed jista' jitkellem dwar is-sanzjonijiet li jiġu applikati, imma jrid ikun hemm sanzjoni Xi tip ta' sanzjoni? Jiena naqbel perfettament għall-inqas fil ġermania hemm liġi illi tagħti sanzjoni tikkastiga jekk ikun hemm xi trasferiment ta' flus illi jidħlu fi tax havens. Problema però hija li l-lista tal-tax havens hija bażata fuq l-lista tal-OECD li bħalissa hija dik ta' zero. U għalhekk il-problema hija t tifsira ta' tax havens. Umbagħad wieħed ikun jista' jiddiskuti li ma tip ta' sanzjoni jista' jagħmel li tillimita l-ispejjeż ekonomiċi marbuta ma' sanzjoni. Hekk irridu naħsbu, hekk irridu naġixxu. Mhix aċċettabbli illi pajjiżi jużaw b'mod żbaljat il-swieq tal-kapital miftuħa biex jippermettu li n-nis jevitaw it-taxxa jien nixtieq nitkellem dwar tax haven, mhux heaven, għaliex din dan huwa l-oppost. Din hija ħaġa importanti għalija li heaven ġenna għalija hija kelma importanti ħafna. Hija tax haven u mhux heaven. Nispera li fimtuni hawnhekk. Iwa, l-tax haven hija ġenna għal xi Tejt Tgħid il-President. Din diskussjoni ġenerali mhix ħaġa nistgħu ndaħlu fir-rapport tal-Onorevoli Kutax. Tkellimna xifti dwar dan fir-rapport tal-Onorevoli Domenici, iżda ma futajniex is-soluzzjoni. U għalek forsi nieħdu xi passi żgħar il qudiem id-darba li ġejja meta jkollna rapport marbut ma' dan. Insomma, naħseb illi Issa għanna waqfa, għanna pawza qasira ta' madwar ħames minuti sakemm jasal il-kellim tagħna. Iwa, il-kalendarju għalli għajbi. L-onorevoli Kutax, l-iskadenza l-emendi l-ewel ottubru, eżami tal-emendi 13 ottubru, nivvotaw fil-komitat fis-26 ottubru. Dan huwa l-kalendarju attwali. Tajjeb wisq. Right, um, thank you colleagues. With... Grazie ħafna kollegi, issa se naddu għal punt numru 11 fuq l-agenda tagħna ġifieri skambju ta' informazzjoni ma' Philip Maystad, President tal-Bank Ewropew għall-Investiment u l-President tal-Bord tad Diretturi. Nxtiq nilqa sur Mejstad ħalli jippreżentalna xol xogħol tal-bank matul din l-aħħar sena u sabiex jgħidilna wkoll dwar l-attivitajiet tal-futur b'mod partikolari r-rwol il-bank jista' jaqdi sabiex jikkumplementa l baġit tal-Unjoni Ewropea l-proġetti ta' investiment kbar fl-Unjoni Ewropea. Aħna għanna u koll rapport um, inizjattiva fuq eh, il-rapport annwali tal-EIB u um, Ir-rapporter huwa Sur Kutax u eh, ninstab ċerta li eh, u se jagħmel l-ewwel mistoqsija qabel eh, wara li jisma' Sur Mejstat u il- id-diskors tiegħu. Grazzi ħafna. Signora President, membri onorevoli, nixtieq nirringrazzjakom tal-li istituni hawnhekk nippreżentalkom ix-xogħol tal- EIB eh, fil-istqarrija tiegħi tal-bidu se niffoka fuq ix-xogħol tal-EIB fl-Unjoni Ewropea. Kif qalet is-Sinjura Chair, se nħarsu aħna lejn dak li nistgħu nagħmlu sabiex ngħinu l-Unjoni Ewropea fl-aspetti ekonomiċi. Nixtieq imma nagħmel żewġ kummenti tal-bidu. L-ewwel qabel kollox nixtieq eh, Nirringrazzjakom għal kooperazzjoni kif tafu taħt it-trattat li IB mandux dan jazzi kont l-parlament imma fl-opinjoni tiegħi dil-ħaġa meħtieġa peress li aħna korp Ewropew u uh, din hemmhekk eh, għall-politika Ewropea u għalhekk ħaġa naturali li nispjegaw ruħna lir rappreżentanti tal-ċittadini Ewropej riċentament eh, jiena Bat sitt rapport ta' segwitu u ovvjament jiena l li niddiskuti dan ir rapport fiktar dettal. Issa, għal darboħra, qabel ma kompli bid-diskors tijaj, etnara li għandkom il-mandat estern tal-IIB fuq l-agenda ta'kom il-lum fil lisqarija tal-bidu tijaj, mux sen not nsemmi l-attivitajiet tana barra mill-Unjoni Ewropea, imma nistan wieġa paċ mistoqsijiet li forsi għandkom fuq dan is-sujġett. Għalek, issa nishtiq nitkellem fuq ir-rwol tal-EIB fil-ġlieda kontra il-kriżi. Kif tafu meta bdiet il-kriżi fl-aħħar tal-2008 il-partijiet interessati tagħna ġifiri l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea talbuna li ftafej jista' jkun inżidu l-appoġġ tagħna għal proġetti sabiex inżidu ukoll is-self u fi tlet eh, direzzjonijiet ir-reġuni tal-konverġenzi, il-ġlieda kontra l-tibdil klimatiku u l-SMEs. Ta' fuġdara fl-2009 u aħna tajna 79 miljon euro ta' self eh, fl-2009 ġifiri zieda ta' 37% meta nqablu din iċ-ċifra ma' 2008 u zida lek partikolari fl-attività tagħna. Umbat, 29 biljun intefaq fuq ir-reġuni ta' konverġenza, 17 biljun għal proġetti li jagħmlu kontribuzzjoni diretta sabiex eh, jaqtaw il-level ta' GHGs un bat 12 biljun tajnijom lill-SMEs permezz ta' im sieħeb bankari. Ġifiri, dak li xtaqt eh, najdilkom dwar l-affarijiet li saħħaw fl-2009, issa rridu naraw kif se mm, jew x'direzzjoni se nieħdu aħna f'xogħolna U irridu aħna nikkonsidraw żewġ fatturi. L-ewwel qabel kollox eh, l-ekonomija qed tirkupra fl-Ewropa sa ċertu punt u iva l-irkupru huwa fraġli imma qiegħed hemm. Rajna li eh, reġgħu bdew esportazzjonijiet u rajna wkoll l-ewwel indikaturi dwar il-żieda fit-talba domestika fl-istati membri individwali iġifiri hemm klijenti li aħna fil-2009 klienti li l-lum il-ġurnata mandomx l-istess, mandomx zlon l-istess ammonta jnuna fil-2009 mid 79 biljun ta' self, 40% marru għal-kumpaniji ġifiri iktar minn normal dawn kienu kumpaniji li kellhom xi problemi jieħdu finanzjament fl-2009 il-banek tradizzjonali ma tantx u jinvestu fl-2009 mbagħad rajna titjib ukoll fis-sitwazzjoni issa l-kumpanija tirnexxielhom jieħdu l-fondi jew mill-banek tas-soltu jew inkella qed ehm, jitolbu dan il-flus mis-suq kapitali in ġenerali ġifiri. Issa llum il-ġurnata dawn il-klijenti m'għandhomx bżonn daqshekk flus minn għanna, għalhekk manix għalfej għalfejn għom il-flus. Umbat it-tieni punt li għandna nikkonsidraw ma nistawx aħna inżommu dan il-level li ta' attivitajiet għal periodu twil ta' snin, għax umbat daqt eh, nilħu il-level massimu li jinstab fil- fit-trattati li għandhom xjaqsmu ma' livell ta' assoċjazzjoni jekk tiftakru fit-trattat ma nistawx aħna natu self li huwa iktar minn 250% eh, tal-kapital tagħna. U jekk aħna naqbżu dan il-level se tkun problematika xumbat il-partijiet interessati se jgħidulna l se taqbżu dak il-level intkom tridu ħorġu l-flus mux aħna u biex namlu dan rridu aħna nibnu ir-riservi mill liħ annwali tagħna. Għalhekk impossibbli imma taħt dawn il-ċirkustanzi li inkomplu natu self ta' 79 biljun eh, fis-sena, kull sena għal xi snin. Għalhekk aħna rridu nsibu direzzjoni ġdida għal ħidma tagħna u naraw min l-iktar jista' jibbenifika minn mis-self. U għalek, flimkien mal-Kommissjoni, konna naraw kif li IB jista' jgħin jimplementa l-istrateġija ta' 2020. U importanti ħafna l-Unjoni Ewropea li eh, tamel tajjeb minn eh, din l-istrateġija Nistab ċert li l-analizi korretta u eh, ħaġa importanti li nkatru l-potenzjal ta' tkabbir tagħna speċjalment permezz ta' zida fil-produttività. Għalhekk hemm bżonn ta' iktar riċerka u żvilupp u taħriċ fil-fema tagħna li IB flimkien mal-Kummissjoni jista' jgħin jimplementa din l-istrateġija. Basikament palissa et niddibattu mal-Kummissjoni fuq kif nistaw nippermettu il self tal bi jati tip ta' leverage tal-rizorsi budgetari. Bazzikament, qed nużaw l-istess rizorsi biex namlu iktar. U bekk nistaw innaqsu ir-rekwiżiti kapitali tagħna għax jekk ma nistawx aħna niksbu biżiet appoċ minant il-Kommissjoni il rekwiziti kapitali tagħna speċjalment taħt ir-regoli ta' Basel tlieta se waslulna naslu għal-livell massimu iktar malar. Imma jekk nistgħu noħorġu bi soluzzjoni flimkien mal-Kummissjoni se jkollna iktar lok għal manuvrar. Issa, ħantikom eżempju. Eżempju attwali tal-Risk Sharing Finance Facility for Research, mela, għar riċerka il-faċilità ta' finanzjament ta' simtar riskju, iġifiri hemm pooling tal-budget, hemm is-seba' program AFAS għar riċerka u mbagħad hemm ir tal-EIB. Iġifiri inti titkellem dwar biljun euro mis-seba' program AFAS flimkien mal-biljun mill-liħ tal-EIB. U jekk namlu pool Jekk dawn ir-riżorsi ninaqduhom, mbagħad ikollok font hemmhekk li se jippermettilna inwessaw is-self għal proposti li huma iktar ta' riskju li eh, wis probabbli taħt ċirkustanzi normali jew il-banek normali mhux se jagħtu self għal dawn il-proġetti, jiġifieri proġetti fejn aħna nażbu li hemm potenzjal dak li xaqsam mar R&D, nistgħu nagħtuhom il-flus għax għandna livell ta' protezzjoni peress li qed niġbru il-rizorsi tagħna flimkien flimkien mal-Kummissjoni għalhekk u għanna għalhekk żewġ biljun euro u bekk nistgħu aħna naslu għal 10 biljun euro ta' self. U eh, aħna natu parti biss tas somma, għalek se jkun hemm iktar flus eh, disponibbli ġifir se jkunem dan l-effett tal-leverage flimkien mal-budget tal-Unjoni Ewropea. Kiku eh, kellna namlu dan, weħedna kien se ikonna natu iktar flus, imma set natu inqas flus għax eh, qed naqsmu ir-riskju mal-Kommissjoni. Għalek, flimkien mal-Kommissjoni, aħna qed naħdmu fuq eh, dan it-tip eh, ta' odda konġunta Odda li għanda tkun sempliċi, ma nixxuqx aħna li noħorġu bi affarijiet ġodda kull darba, u għalek li ħirġna bi ftejm għafas mal-Kummissjoni fuq dawn l-istrumenti finanzjari, u mbagħad it-tieni ħaġa li din għandha tevolvi l-ħin kollu, ġifiri fi klim ieħor jekk il-proġett jaħdem tajjeb, u jekk ikun jibdal il flus nistgħu aħna inkatru l-level ta' leverage u natu iktar flus fil-futur. U um, dawn għandhom ikunu ta' opportunità sabiex jattiraw investiment privat jew pubbliku differenti ħalli bekk ikonna l-ikbar fluss ta' fondi. U nistgħu ninaqdu dawn il-fondi. Nixtieq jiena ngħid xi ħaġa dwar strument li se nresqu flimkien mal-Kummissjoni, ħaġa li Sur Barroso, l-President tal-Kummissjoni, semma fil-diskors li ta' u dawn huma fondi tal-proġetti. Il-kriżi finanzjarja kellha impatt negattiv fuq il-finanzjament tal-proġetti f'ħafna mill-istati membri stati membri palissa għandhom limitazzjonijiet budgetari li aħna familjari magħhom u fl-istess waqt hemm ħafna ħtiġiet infrastruttura għal 10 snin li ġejjin. Aħna qabel il-kriżi irnexxilna indaħlu xi kapital privat speċjalment eh, peress li Eh, investimenti fit-tul, pal per eżempju il-fondi ta' pensjoni, kienu għat jixtru l-obligazzjonijiet, il-bonds, li ġew maħruġa mill eh, dawk li promuovu il-proġetti l-gbar ta' infrastruttura. Irnaxxilhom jixtru għam dawn l-obligazzjonijiet peress li dawn kellhom credit rating adegwat u kienu appoġġati mill-mono lines imma mill-kriżi dawn ebu dan is-suq madux hemm, għalhekk aħna wasalna għal ftejm mal-Kummissjoni dwar kif dan nistgħu nerġgħu nixprunaw dan is-suq, jiġifieri kif nistgħu nattiraw il-finanzjament privat għal proġetti għalek hemm isem ta' Project Bonds. Daw mandom xiex jaqsmu mal-Eurobonds li ġom semmija kemm id-darba dawn il-Project Bonds. Dawn serħaġu mill-kumpanija imwaqfa għal dan il-għan. Iġifiri sabiex jiġu finanzjati il-proġetti ta' infrastruttura. L-ideja hija li um, dew li dawn l-obbligazzjonijiet se jkunu attrenti bizzejiet sabiex l-investituri jkunu jixtiequ eh, jixruhom tafu li eh, dwar it-AAAs l-investituri huma jistgħu jixtru eh, l-obbligazzjonijiet li huma double A jew il-fuq imma l-maġġoranza tal-proġetti huma double Bs jew Bs, ġifiri kif aħna nistgħu natu rating adegwata sabiex l-investituri kun jistgħu jixtruhom. U għalhekk naħsbu li nistgħu aħna noħorġu proposti flimkien mal-Kummissjoni hemm eh, mezz differenti sabiex nagħmlu eh, namlu dan. Imma bażikament li rridu namlu aħna nżidu ir-rating tal-kreditu se jkun hemm element hemmhekk eh, komuni bejn il-Kummissjoni u l ib li jistgħu jixtru dan il-livell partikolari u mbagħad se jkun hemm livell massimu wkoll għall investituri Ġifieri dawn huma l-affarijiet li qed nippruvaw noħorġu bihom bħala parti mill-istrateġija 2020. L-aħħar punt tiegħi dwar it-tieni priorità tagħna <clears throat> Ix-xogħol tal-EIB fl-Unjoni Ewropea aħna se nifukaw ħafna fuq it-tibdil klimatiku fl-2009. ilkom li aħna sinfna l-flus għal dawk il-proġetti sabiex innaqsu il ghd aħna bażikament tajna 17 il-biljun u għanna l-intenzjoni li nkomplu natu s-self hawnhekk u l-bord qabel li rridu aħna inkatru il-proporzjon ta' self tagħna eh, self li għandu x'jaqsam ma' dawn il-proġetti u lan huwa li nimxu minn 20% għal 25% tax-xogħol tagħna. Lejn dan il-lan ġifieri naqis tal-gassijiet li kawżaw l-effett serra. Allura, Senjora Chair tajtkom deskrizzjoni ta' xonna fl-Unjoni Ewropea ma jekk għandkom mistoqsijiet fuq dak li namlu barra mill-Unjoni Ewropea nista' jiena inwieġeb għalihom. Grazzi ħafna tajt is-Sinjura Ċer eh, diskors ferm interessanti u għanna lista mm, pjuttost twila ta' MEPs li u jisaqsu eh, mistoqsijiet issa rrit nepologizza u eh, sfortunatament rrit nitla għax mm, għandi xi dmir ieħor x'naqdi u se il-mikrofonu um, l viċi President Sur Margajo. U uh, skużani imma ikolli jiena nitilqek. Ek. ek. <clears throat> la palabra ahora al señor Kutas. Issa sanna di l-mikrofonu l-sur Kutax. Grazzi ħafna ċer l ewwel għaber kollox nishtiq nilqa sur Majstad, nishtiq nirgrazzjaħ tal-li jgħat hawnhekk għal dan l-iskambju ta' femiet u nixxieq jiena nagħmel kumment. Ovvjament kulħadd jaf dwar l-importanza tal-EIB fl-Ewropa u Inti diġa semmejt l-attività fej tixtieq inti tkun involut fir riċerka u żvilupp u żieda fl-attivitajiet ta' self u nixtieq nżid hawnhekk eh, fuq din il-kwistjoni nixtieq nisħaq ukoll fuq l-importanza li nistimulaw l-ekonomiji lokali u ir-rwol tal-SMEs pala punt ta' prinċipju koll li nġildu kontra il-qat. Realtà tal-lum il-ġurnata. Umbat, dwar il-project loans, jena naħseb li għadeja tajba u fil-fema tijaj jena naħseb li jekk inti se tibda u se jkollok l-opportunità tiżviluppa dan il-proġett inti se taqdi rwol importanti fuq l-istabilta tal-swiq eh, finanzjari Ewropej. Qabel ma eh, ġejna unnek diskutejna kif taf il-proġett mm, li li li barra mill-Unjoni Ewropea u eh, Fil-rapport nixtieq ngħid li sabiex inħarsu il-finanzjament eh, il-finanzi pubbliċi jiena ma naħsibx li l ib għandu jagħti l-flus ġurisdizzjonijiet li huma tax havens u ħafna mill-kollegi wkoll saqsew dwar id-definizzjoni ta' tax haven u nixtieq jiena wkoll nisma' l-opinjoni tiegħek fuq din il-kwistjoni u jena naħseb li eh, għanna bżon noħorġu bi strategija. Pala rapporter, eh, diġa jena għamilt kontat eh, mal-kollegi tijak u ma nara lebda problema f'dan il-rapport imma sen ġammu l-kuntat u se jkollna aħna diskussjoni. Grazzi. Grazzi, signor Guttan. Grazzi ħafna, signora Corinne. Wertman, cool. Nishtiq nitkellem fuq il-Project Bonds u il-mod kif eh, Sur Barroza prezentom daw fl-indirizz eh, dwar l-Istat tal-Unjoni għalli jem ħtieġa urġenti li aħna Eh, inkatru in-networks u eh, dina sinsla u koll tal-ekonomija Ewropea tagħna ma meta intkom mbagħad eh, tistudjaw din it-tema taraw kemm hija waħda komplikata u jiena nixtieq nisma' dwar il-ħsibijiet tiegħek ir-raġuni il-għala dawn il-pjanijiet mhumiex implementati jew li ma jsirux realtà ta' spiss għax dawn mumiex lesti jew li mumiex ta' profit hemm bżonn ta' ħafna flus pubbliku, flus li mhuwiex disponibbli fit budgets nazzjonali u f'ħafna każijiet m'hemmx ehm, eh, mudell kummerċjali xira għalhekk meta qed nitkellmu dwar żieda ma' dak li inti diġà tista' tagħmel bħala EIB, eh, inti għandek eżempji ta' proġetti fejn l-perspettiva tijak dawn il-project bonds jistaw jgħinu eh, jamlu l-proġett realtà. Għaxin se tkun utli għad-diskussjoni għax eh, faċilment eh, nistaw nħaltu dan is suġġett ma dak tal-Laura Bonds. Umbat, it-tini mistoqsija tijaj. Biza li indirettament t-noħol u tip ta' Dane Europow u għalek nkun naf minn għandek xinu ma l-idejat tijak dawn il-project bonds, ovvjament rridu jitħalsu l-ura, għalek rridu kunem xie tibta return fuq l-investiment eh, għal dawn il-proġetti u ta' spiss dan mhuwiex il-kas, jew inkella aħna qed noħol u dejn sovran fuq il-livell eh, nazzjonali, dejn sovran eh, addizzjonali, forsi tista' telabora fuq eh, dawn il-mistoqsijiet u l minn ma mux l-inqas bizza li il-leġittimità demokratika se tkun tiġi perikolata peress li il-parlamenti kemm nazzjonali kif ukoll parlament Ewropew mhux se jkunu involuti b'mod dirett. Grazie, Corin. <coughs> Grazie ħafna, Corin. Sur Lombar għandek il-mikrofonu. Sur President, merħba bik fostna. Kifet inti ma ntix mitlub mistenni li tattendi l-laqat tagħna. Imma eh, nishtuq tinduna bil-rispet bili għandek li għadgawdi fostna il-bank għamel investiment permezz ta' project bonds minix qed ngħid li inti l-aħħar ta' matana minti wieħed mill-elementi importanti biex insibu tweġiba Ewropea għal din il-kriżi. Issa ovvjament jiena kuntent bil bil bil-loans li kull ma jmur jizdiedu dak li għandu xaqsam ma tibdil ta' klima. Issa, dwar eh, l-użu ta' rizorsi xħan għamlu. Rizorsi bit-tibdil ta' klima qed isiru eh, iktar problematiċi għax għedin jinżlu jekk inħarsu lejn il-litjum u metalli oħra allura il-ħtieġa li nindirizzaw din l-iskarsezza ta' dal-elementi importanti għall-ekonomija, għall-sostenibilità tal-ekonomija tagħna. Imma hemm ukoll kwistjoni li namlu inqas dak li għandu xaqsam maħsara għall-ekonomija. Jindiġa xaġa dwar dan nixtieq nistaqsik x'qegħdin tagħmlu f'dak li għandu x'jaqsam ma' proġetti illi b'mod oġġettiv huma taħsara mal-klima, mal-ambjent, mar-riżorsi. Għandek għandkom xi strateġija mhux biss biex iżidu l-investimenti sostenibli imma biex tibdew tnaqsu mill-użu tal-fondi ta' proġetti li mhumiex sostenibli l-ewwel mistoqsija issa t-tieni inti anpassa eh, tkellimt dwar eh, il-regoli ta' it-tlet regoli ta' Basel, ġifiri ratios ta' xol li jigovernaw xol ta'kom, peress li eh, dawn għadhom iridu jitru fil-direttivi, u ximpat kellhom fuqkom u jekk iva taċċettaw ir-regoli kif huma jew tħossu illi xi eh, rakkomandazzjoni ta' Basil tliet għandhom jiġu adottati fih dan l-Unjoni Ewropea biex nevitaw eh, effetti xej pjaċevoli. Nixtiequ l-opinjoni tiegħek u l-aħħar punt b'mod ċar aħna rajna li IB li kollu rwol barra l-Unjoni Ewropea. Aħna kollha naqblu naħseb li llum li IB m'għandux dik l-esperjenza neċessarja bħala bażi għall-iżvilupp. Allura il-mistoqsija tiegħi xed intamlu fih dan il-bank biex iżidu il-livell ta' esperjenza u arfien biex bekk il-bank jevita Eh, l-iżbalji li eh, eh, korpi finanzjari oħra mad-dinja għamlu. Grazzi ħafna. Grazzi sul Lambert. Grazzi, Chairman l-ewel ħaġa. Nishtiq nirringrazzja r-rapporter sur Kutax tal-li daħal f'da suġġett tant qawwa. Nixtieq nassigurakom li l-SMEs għalina jibqgħu priorità kont għadni qed ngħid illi s-self lill-kumpaniji kbar aktar xajjon su imma rigward l-SMEs li għandhom problemi biex ikollhom il-potenza il finanzjarja irridu jiġu mejjuna għatem restrizzjonijiet ta' kreditu fost il-banek dak nadu samma l-SMIs. Allura l-bank tagħna għad għandu rwol xaqdi hemmhekk is-sena l-oħra kellna ħafna self u huwa probabbli ħafna senatu eh, bl-istess ammont bħala self, mhux biex il-bank, imma eh, eh, norbtuhom il-bank li jużaw dawn il-fondi biex jenu l-SMEs u tip ta' kontra ġdid li aħna nexxielna nimbuttaw il-qoddim grazzi għal din il-kriżi b'ċertu mod jgħinuna biex nużaw dawk il-fondi jiena kontent qed nisma illi din hija l-intenzjoni ċara tagħkom illi ġildu kontra tax havens. Naħseb il-pozizjoni tagħna hija li l-Bank ta' Investimenti Ewropew għandu restrizzjonijiet kollha f'dak li għandu xasam ma' istituzzjoni finanzjarji Ewropej u fil-laqa tal-banek tal tal-svilup aħna kena diskussjoni dwar dan. Xikultant jikritikawna li aħna e, ħoroċ iżejet imma fil-fatt aħna rridu nieħdu pożizzjoni dwar dan. U allura aħna minnija kondizjoni li kunem ċerti eh, ġurisdizzjoni taħna l-uniċi li għaminnija sissa. Aħna ma sissa ma konniex kapaċi namlu lista ta' daw il-ġurisdizzjonijiet ta' dawk li huma dubjużi jew li mhux aċċettabbli. Nistgħu nirreferu biss għal listi li saru minn organizzazzjonijiet internazzjonali Allura, per esempio, għandek il-lista tal-OECD, aħna nirreferu wkoll għal-ħidma ta' kefi, il-grupp ta' azzjoni li għandhom il-ħidma, il-dover li jġildu kontra il-ħasil ta' flus, imma m'għandniex iktar alternattivi mill-listi li hemm li joħorġu mill-organizzazzjonijiet internazzjonali xuhut forsi jajdu li dimmiex lista li wieħed għandu jistriħ fuqa ux. Imma din hija kwistjoni tal-istati membri u organizzazzjoni internazzjonali illi jisejħu għal reviżjoni ta' daw il-listi. M'għandniex il-mandat bħala EIB li aħna nistabilixxu l-ista' aħna nfusna. Mbagħad saru mistoqsijiet relevanti oħra dwar id-dewmien li qed isir għaliex qed ikun hemm id-dewmien. Għandkom raġuni staqsu għadin, speċjalment jekk inti qed titkellem fuq in-networks trans-Ewropej. Hemm diffikultajiet oħra mbagħad li għandhom x'jaqsmu ma tħass ta' tħassib amministrativ, etc. Xi kultant hemm nuqqas ta' koordinazzjoni, pereżempju eh, permessi għal bini ikun hemm dewmien dwar, dwar bejħ ta' artijiet, etc. ċfrijem ħafna kwistjonijiet dewmien għal xogħol fuq diversi sezzjonijiet ma jiġux biss minn problemi finanzjari mbagħad dwar il-project bonds ovvjament di mhix ħaġa li tapplika għal kull proġett. Dinja ideja illi għal proġett li jattiraw investuri, investituri, u investituri fuq terminu ta' żmien wiesa u mhux dawk laqqas ta' żmien medju fejn il-profittibilità forsi tista' id-dum biex tasal. Jekk għandek fond ta' pensjonijiet eh, fil-kwistjoni, miex mux wieħed mhux qed jistenna kapital f'sena biss, imma wieħed li imma faxar snin 20 sena għandu jkun hemm eh, return suffiċjenti għal dal kapital. Dawn il-bonds joħorġu minn kumpanija privata kumpanija li tkun inkarigata mill proġett Allura dan ma jkollux impatt fuq eh, l-istat membru, l istat membri jew eh, l-Unjoni Ewropea. Tkun kumpanija privata li toħroġ E, dawn il-bonds. Rajna fuq livell maniġerjali oli dawn l-affarijiet isiru u il-livell huwa min għandu jiġi diskus minn istituzzjonijiet finanzjarji. L-ideja hija li investituri istituzzjonali kollom xittib ta' prospett ta' profittabilità ta' żmien medju biex huma jkunu jistgħu jinvestu f'dawn il-proġetti. Issa dwar il-bank u l-budget investimenti ma jkunux neċessarjament kbar imma r-riskju jgħat iktar fil-istituzzjonijiet pubbliċi milli fuq investituri privati. U l-idea tagħna hija li naqsu riski u din timplika riski iżjed eh, li jiffaċċjaw istituzzjonijiet pubbliċi. Da mhux se jkun se jkollu impatt dirett fuq il-budget U din hija l-kwistjoni li għanna fuq il-Eurobonds. Irrid inkun ċar li dawn il-project bonds huma differenti mill-Eurobonds għanna kunċet dif totalment differenti nista nerġalura għad-dibattitu imma dan mhuwiex dak li qegħdin nitkellmu fuq hawnhekk. għawnek. Issur Lamberts, Lamberts, kellek il-mistoqsija dwar il-pożizzjoni tal-bank dwar proġetti diversi illi mumiġ daqseg ta' beneficju dak nadu xaqsa ma' emissjonijiet ta' gassijiet. Issa f'dak li rajna bħala shares ta' daw il-fondi illi mixin fit triq it-tajba mumiġ daqseg kbar għalmenu 20% huma investimenti eh, fl-elettriku jridu jkunu bbażati u għanna namlu iżjed minn daqsek, imma minn kajja dan, xikultant aħna nkunu f'pożizzjoni fejn irrid insibu flus għal power stations tal elettriku il jużaw per eżempju l-faham il-Germania. għanda ġenerazzjoni mħalta ta' enerġija u allura forsi jidelli impossibli jom minħabba li jinvestu f'diversi sorsi oħra. Almenu xiftit mill-elettriku li tiġi ġenerat mill-faham. Issa, meta aħna nkunu mitluba li natu self għal proġetti bħal dawn, aħna rridu naraw, per eżempju, l-ewwel il inti iżżid ix-xer mill-faham li allura tuża eh, iktar derivativ tal-faham, it-tieni talba huwa li għalmenu 20% tnaqqis tal-emissjonijiet u t-tielet għandu jkun CSC ready Allura power station titkun it-tip illi ġara darba it-teknoloġija tal-kattura tal-karbonju ikun les nistgħu nistallawum f'dawn l-impjanti elettriċi. Allura għandek daw il-fatturi li aħna inżomu qoddimna qabel ma nikkontribwixxu aħna xikultant insibu ruħna biex nif, e-, e-, e, biex natu iktar lil daw it-tip ta' proġetti sull Lambet qed jitkellem. Din flimma figuri qegħdin nitkellmu. Isru Mejstet, dak li għedin natu fondi, dak li għandu xasama ġenerazzjoni ta' elettriku għandu e, fossil fuel illi kull ma jmur qed jonqos. Intu kol tlab isaqsejtni wara referenza li tajtkom dwar l-opinjoni tagħna dwar ir-regoli aħna nħossu illi partijiet ta' regoli ta' Basil tlieta u regoli li iftemu fuqhom il-Counting Standards Board mhux dejjem ikunu apposta għal ħtiġijiet tal-investituri. Għandna xi kultant insibu ruħna f'sitwazzjoni differenti ħafna għandek banek virtuali li ġenament ikunu għedin jitrejdjaw ix-shares ta' Bazil. Dan huwa orrajt iktar wiesa minn dak li għedin namlu, aħna nżommu l-assi tagħna. Allura jekk inti tis tisfurzana f'market to market rule, per eżempju, dan jasal għal eh, volatilità f'ħafna ċaqliq. Allura, hemm ħafna regoli hawnhekk ir-regoli reċenti ta' Basil tlieta u ir-regoli ta' ASB illi tant ma tantx jaqblu mal-ħtiġijiet tagħna u ma tantx jimxu mal- mal-proġett mal kummerċali tagħna. Allura għandna konna batna nota li President Barnier u fin-nota tagħna l surbanija aħna tlabnieh kemm jista' jkun malajr biex jieħu kont ta' numru ta' suġġerimenti tekniċi li għandna konna minna. Dawk fostkom li huma interessati tirtu pjaċi tkunu tafu li hemm laqa għada biex inħarsu lejn l-ispeċifitajiet tal-investituri fuq medda ta' żmien twil. Insejt inwieġeb għall-axħar laqa ta' Sul Lambert, forsi dan huwa dibattitu nistgħu eh, nagħmlu namlu darboħra għax jirrikjedi li nitlu fiktar dettal imma l-kwistjoni dwar jekk da il-bank jista' xiruħu r-rwol ta' bank ta' żvilupp biex ikunu l-kondizzjonijiet dinja xi ħaġa li shareholders għandhom jiddeċidu fuqha. Għalissa l-affarijiet huma pjuttost ambigwi imma li kolli inwieġeb ngħid iva il-Bank ta' Investiment Ewropea għandu jkollu rwol ta' bank ta' svilup b'mod sħiħ. U rridu però nisgolaw li għanna risorsi umani u anka il-rizorsi l-oħra li għanna li għanna neħtiġu. Għax inti ma tistax taġixxi ta' bank ta' żvilupp u tagħti self frati diċenti l pajjiżi li jkunu fil-bżonn. Grazzi sandilista twila ta' nis li jridu jitkelmu Allura nitlob li l-kellima kollha biex izommu ma' minuta. għanna lista twila tijat il-President, allura nitolbu l-membri biex jużaw minuta wahda biss. Grazzi. Ninnota li għadek ma wieġibx il-mistoqsija dwar akkontabilità demokratika. Fil-karti li tajtinna l-bieraħ, juri li jem bidla sinifikanti ħafna kifet jintefqu l-flus pubbliċi minn 1% għal minn 10% għal 20%. Aħna kull ma jmur għedin nżidu r-riskju dwar kif jintefqu l-flus eh, pubbliċi għax għedin nersqu lejn Eh, investment ferm iktar baxx f'dak li għandu xaqsam mal-privat. Allura naħseb li għanna bżon nifmu verament dan it-tibdil fil-riskju u jekk hemm xi oversight issa. Ovvjament hemm infrastruttura kritika fl-Ewropa u allur għandha bżonna fenda xija kritika għallu jekk jiex sfida ta' elettriku, eccetera, jew riċerka għall-innovazzjoni, dawn kollha proġetti li jinħtieġu fondi. Imma minħabba li kritika li ninvestu ma' PPPs li ġenerament jinnaqbel magħhom, hija wkoll ta' riskju morali x'jiġri jekk xi ħaġa tmur ħażina. Intom se tħallu dawk li jiselfu is-settur privat ibatu blassi tagħhom, allura għanna bżonn iktar diskussjoni dwar dan, għandna bżonn iktar flus u għandna bżonn iktar kontabilità. Allura nirreferik għal dik il-mistoqsija eċċellenti li saret qabel. Grazzi. Lodwa tajba. Sur Mejsta, inti taf li jina konsidra importanti li l-bank bħala e, istrument mux bis fl-Europa, imman kal barra min, minna minħabba il-Kumitat ta' Zvilupp il-mal-mistoqsija tiegħi hija dwar dettal ieħor f'dak li għandu xaqsam mal-mandat estern f'wieħed mill-noti ta' iħpaġna imsemmi hemm imsemmi għall-Iżlanda u jiena kif fimt jekk fimt sew investiment tal-bank fil-Iżlanda u għandhom il-kundizzjoni huma marbuta Nixtieq nkun naf iktar dwar dan jina nifhem li dawn huma kondizzjonati għal ftehim ma' rifondi li l-Islanda għanda tati l-nies fil-Renju Unit. E, u veru dan jekk huwa jiddispjaċini għaliex den huwa pajjiż żgħir u ma narax għaliex għandu jkollna regoli separata għall Islanda u nwaqfu l-investimenti fl islanda għax hemm konflitt ma' żewġ stati membri fosthom ir-Renju Unit ma nasibx li settejn ir rimborz l-Iżlanda għandha tagħti l daw iż-żewġ pajjiżi. Nixtieq nkun naf dwar dan. Grazzi. L-Onorevoli Simon. Grazzi President u ħanerġalura biex nesplora dan daw l-istrumenti ta' finanzjar li inti diġa referejt għal-jom dal-ħodu u l-Komissjoni kienet għed t-refer, diversi komissjonijiet kienet għed referi f'daw l-axħar ġimat il-leverage tal-budget Ewropew u anka l-fondi tal- tal-dawn il-proġetti. Il Jina kontenta b'dik l-esplorazzjoni, pero nixtieq nesploraw fej qegħdin f'dak li għandu x'jaqsam ma' risk management reporting. Inti jett li l-bank ta' investimenti ħajjerġa' jirripakja dawn il-proġetti biex jagħmilha iktar attraenti għall-investituri. Dan huwa xi ħaġa li dawn l-aħħar snin kienu jagħmlu l-bank banek. Allura aħna nikkritikaw il-bank għal dan il- packaging leverage, imma rridu nkunu trasparenti meta l-istituzzjoni Ewropej stess qed jużaw dawn l-odot. Allura, x'tip ta' leverage qed jiġi e, e, qed jiġi aċċettat x'inhi l-politika tagħna dwar special purpose vehicles u min qed jagħti l-pariri lil dal-bank għal dawn il-finanzi. Min hu responsabbli? Grazzi ħafna. Grazzi, kej, u issa il-kellim li jmess. Grazzi, sur President, u grazzi eh, sur majstra tal-prezentazzjoni tijak. ħafna minn daw li qalu l-kollegi tijaj naqbel maħħom u naf li dil-perspettiva tal-SMIs hija xi ħaġa li nixtieq nismiktar minn għandek għax innaqbel miegħek meta inti tajt li hemm problema f'dak li għandu x'jaqsam ma' fondi tal-SMIs u jiena interessata li nkun naf x'inhi r-riċerka tiegħek li taqsam l-esperienza tiegħek magħna x'naħseb li dawn huma ta' 92% ta' negozju tagħna dawn l-SMEs. Allura, mux kif biss kif qed int illi naqsu il-fondi ma' kumpaniji eh, kbar e, imma kif dawn il-fondi mbagħad jintbatu f'dawk il-kumpaniji li ħaqhom lajnuna u kif inti tista' e, tnaqqas xterb ċertu riskju kif iddaħħal dan ma l aġenda 2020 u forsi tkellimna ftit fuq ċerti proġetti daw qegħdin nitkellmu fuq l-Aġenda Digitali jew oħrajn. Jina żgur li xi kollegi oħra jixtiequ jisimgħu iktar dwar il- eh, project bonds u proġetti li għalihom bħalissa l-fondi u ma daqshekk neqsin Din hija xi ħaġa li żgur li nixtiequ nħarsu lejn daw it-tip ta' fondi u jkun interessanti li għandna bżonn iktar informazzjoni u hemm bżonn indirizzawa. Grazzi għal prezentazzjoni tal-ħodu, jiddispeċini m'hemmx iktar membri għax nasab li xogħol li inti tagħmel huwa ta' interess kbir għalina u xi ħaġa li għandha bżonn l-appoġġ tagħna kollu. Grazzi. Grazie signora Stiller, Madame Dat. Grazzi, signora Stiller. U issa kellim li miss Sinjora Dati, grazzi President. Inti semmejt eh, proġetti ta' infrastruttura kbira f'dak li għandu xaqsam ma, tibdil fil-klima u semmejt ukoll l-aspetti finanzjarja. Jien nixtieq nagħmel mistoqsija dwar l-isfida kbira li l-Ewropa għandha qudiema. Xi ħaġa illi forsi hija inqas dak li għandu xaqsamma l-ambitu f'dak li għandu xaqsamma dak li tkellimti fuq u inti fil-preżentazzjoni imma nixtieq nkun naf il-bank kif jappoġġja żgħażagħ biex isibu impjiegi ir-rata ta' nuqqas ta' impjiegi minn 15 sa' 25 hija ta' 20% fil-mija u fi Spanja qiegħda iktar minn 40% naħseb dal il-bank tiegħek għandu rwol xilaf f'dan il-kamp u skuli f'Pariġi dwar l-impjegi fost iż-żazax eh, kena eh, eh, din il-kwistjoni u fil-15 ta' settembru kellna l-laqa taż-żazax, il-moviment taż-żazax u l-aċċess tagħhom għal assuq tax-xogħol dwar aċċess Eh, ta' prioritarju il-Kummissjoni ta' tħares lejn il-possibilità li tukkoordina mal-Bank ta' Investiment biex tagħmel self l-istudenti biex dek bekk l-istudenti jistgħu jkollhom taħriġ barra minn pajjiżhom u bektejn fil-mobilità fis-sens kbir tagħha allura kjox bok tista' tgħidilna xi ħaġa dwar dan u mbagħad dwar l-konklużjoni dwar l-istudju ta' eh, eh, sostenibilità tistax tgħidilna xi ħaġa dwar jekk intihom tom xedin tasbu dwar il-proġetti għax kull kontribuzzjoni tal-bank f'din iż-żona huwa taħtieġa. Grazzi. Grazzi u issa kellim li jmiss. Grazzi President. Onorevoli Fajon nirringrazzja l-President dwar il-kifet jaħdmu l-Project Bonds s-sandi l-mistoqsija għalik. Inti jattinna illi il-project bonds se jkunu marbutin ma finanzjarja ma e, project financing u ta' infrastruttura. Issa dwar e, fondi privati, xi stati membri m'għandhomx problemi kbar e, imma għandhom problemi ma' teknoloġija infrastruttura ta' teknoloġija ġdida, allura il-project bonds jistaw jintużaw għal dawn l-anijiet u, u kif jidħlu dawn ma l-istrateġi 2020. Issa dwar dawn il-bonds ħajjibdlu il-fondi il li il-bank jati għalihin nifsu, per eżempju għandek finanzi għal networks ta' trains ta' high speed Fi Spanja, per eżempju, dawn il-bonds se jieħdu post dan it-tip ta' self jew jkunu komplementari. Grazzi, u l-onorevoli xikluna. Li għajbi tamel ħafna selb għal proġetti importanti fi stati, fi stati tal-Unjoni Ewropea u ħafna kompetizzjoni u wieħed biss jieħu tender u taf inti jkun hemm irregolaritajiet jew nuqqas ta' ġustizzja xi kultant però jista' ikun hemm irregolaritajiet serji. X'inhu ir-rwol ta' dal-bank tal-bank tiegħek? Inti tinvesti hemm jew tagħmel takeover mill-Olaf. Grazzi sur xikluna. U fl-axħar il-kellim li jmiss? Is-Sur Gigold, jien għandi biss segwitu għal dak li qal kellim ieħor. Jiena fimtek sew illi fil-segwitu tatina data kċara li turina il-qies, id-daqs tas settur dak li għandu xaqsam ma l-ambjent relatat, paragonat ma setturi oħra illi umadhom marbutin ma enerġija mish eh, rinnovabbli nixtieq nirringrazzjak e, e, tal-risposti tijak u t-tieni. Ma konċ naf li l-bank ta' investimenti għandu rwol f'dak li għandu xasemma e, power stations li jużaw il-faham fil-Germania. Tista tajdil niktar fejnem appoċ ta' finanzjament minnaħat tal-bank, tal-bank tijek f'daw power stations ġodda fil-Germania. Fil-fat jina pjuttost sorpriz b'dan. Grazzi Sur President Fidejk. Għanna 8 minuti biss baħanna. Grazzi, Sur President, jina sen wieġeb fil-qosor. Id-dispeċini dwar dan, qed jgħid il-President. Jina smajt ħafna mistoqsijiet dwar project bonds illi jisomet għajmu ċertu interess huwa naturali nixtieq ngħid li maħniex nimmaġinaw li nuża dan il-metodu għal kull tip ta' proġett antik. Dawn jintużaw biss għal proġetti illi għandhom kważi profittabilità garantita fil-meda ta' żmien twil. Xi proġetti jistgħu jkunu kbar kemm ikunu kbar eh, fondi eh, ta' żvilupp illi ma jiggarantixxux dan u li ma jgarantixux ċertu tħul garantit. Dawn iridu jkunu proġetti li, li jġeneraw tħul f'dak li għandu xaqsam finanzi, per eżempju, proġetti illi n-nisi ħalsu għalijom. U għallura dan ifisser li l-promotur ikollu ċertu tħul minn dal-proġett aħna jkollna iktar eh, ċans biex niddiskutu dan fil-futur, fil-dettal, imma ma jidirx li għandu jkun hemm problema ta' leġittimità eh, eh, dwar dan il-tip ta' fondi. Issa flus mill-proġetti għandhom jidħlu imma il-Parlament għandu jizom l-iskrutinju kollu jizgura illi il-fondi jintużaw b'mod xieraq. U l-istess japplika għal meta l-fondi jintużaw għal eh, raġunijiet finanzjarji oħra. L-Sinjura Stajr ippermetti li najt li proġetti kollha li eh, ikollna nifinanzjaw bħala parti mill-istrateġija 2020 ma jistawx ikunu fundati dawn jistgħu huwa wieħed mill-istrumenti finanzjarji li għandna għanna strumenti uħor li għanna bħalissa u il-facilità finanzjarja li tintuża biss għalissa għal proġetti ta' riċerka. Wara rapport minn esperti indipendenti li studjaw l-użu ta' dan l-istrument finanzjarju sissa għalu li dan huwa ġeneralment pozittiv u għet jissuġġerixxu li jiġi estis fl-ambitu tiegħu biex l-ambitu ta' applikazzjoni tiegħu u id-daqs tiegħu jikber għall-innovazzjoni u jmur anka l-innovazzjoni, per eżempju l-agenda digitali tista' tiġi eh, tista' tirċievi fondi fost oħrajn bluzu ta' dal-istrument, dal jgħidu l-RSSF u dan jista' jkopri il-kamp kollu ta' rinnovazzjoni. L-Sur Berman, Iva, għandek raġun dwar il-nota f'ih paġna, dwar il-kwistjoni tal izlanda illi il-kas tal-selfi għandhom iroddu l-ura l-żewġ stati membri ma kienx hemm meta sar il-ftejim. Iva, hemmhekk inti Eh, wassalt u rejtna eh, problema li rritu niddiskutu li eh, huma kwistjoni disastruzi kemm l-Islanda kif ukoll ma żewġ stati membri li huma li huma li għandhom jieħdu. Dwar iż-żgħażagħ aħna nippruvaw ninvestu kemm jista' jkun specialment investiment non tangibli, pero ma nafsa kem nistom naslu. Allura, hemm investiment involut fil-mizuri li jintom qed titkellmu fuqhom? Isli sur Iva, dinja parti mill-ħidma tagħna meta aħna natu fondi li proġett li niżguraw il il-promotur qed jimxi skont ir-regoli Ewropej speċjalment dawk dwar kontratti l-awards ta' kontratti, eccetera u, u regoli ambientali u kol dawn huma żewġ e, areas illi liktar jiġbdu dibattitu fost il-promoturi għax'ana ma natux flus sakemm inkunu żguri illi il regoli ta' procurement u tal-ambjent ta ikunu rispettati. L-Sur Gigold. Orraj, din jak mistoqsija dwar figuri kemm hemm power stations li jużaw fossil fuels għadna qegħdin eh, nifinanzjaw ħatikom xi figuri u eżempji eh, prattiċi ta' fondi li waqqafna. Grazzi ħafna, President. U di twassalna għattmiem eżat eżatt fil-ħin ta' dak id-dibattitu. Grazzi eh, tal-miġja tijak fostna u grazzi u koll tal-risposti ċari tijak, tal-tweġibit tijak ċari. Vamos a proceder al voto. Mela, signori, nibdew bil-votazzjoni u l-ewwel nixtieq nitlob lill-membri biex ipoġġu il-kards tal-votazzjoni fil-magni biex namlu testing. Jekk joġobkom daħlu l-kards. Comme toujours. <laughs> Passoltu għet jgħat il-President. Mela, ħan votaw Le, għatem imma nexxilux, il-votazzjoni da ma spiċċaċ. jekk iġobkom ivvutaw. Għet jissiri verifika. għatanna 31 u suppost għedin 38, iġfri jem seba neqsin jew li mhumiex qegħdin jaħdmu, qed jgħid il-President, forsi tisto għandkom tafsu. Ahora sí. Ah, uno más de los socialistas. Tienen que Okay, now the, we have a problem with this. Mela, qed jgħid il-President għandna problemi mal-Grupp Soċjalista, għandna wieħed iżjed għedin jiżdiedu fermiżjat in-numri. Issa rajt qed jagħti President. Mela, sewa, mela, għandna żewġ persuni mill-PP li m'għandhomx voting cards. is ruling u sur membru ieħor. Aħna ħa il-maġġoranza tal-grupp. Issa aħna se nivvutaw fuq l-opinjoni ta' dritti tal-konsumatur, il-rapporter għall-opinjoni Sirpa Pietakainen. Da voti favur, kontrari, astenzjoniet, għaddiet. 16 voti favur, kontra, astenzjoniet, addiet. Tnej, mir-rapporter, f'dawk favur, kontrari, astenzjoniet, għaddiet l-artiklu ta' paragrafu 2 għaddiet ukoll amenda 17 mill-Onorevole Presedo 20 ah, mela għall amenda 20 missur kanfen dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 21 ta' Olle Schmidt favur kontrari astensjonijiet għaddiet numru 22 ta' kanfan dawk favur kontrari astensjoniet għaddiet. 23 għall-artiklu 4 ta' sur Fox dawk favur kontrari astensjoniet għaddiet. Issa l-emenda 28 ta' sur Fox dawk favur kontrarji astensjoniet għaddiet. 29 ta' l-Onivoli Schmidt dawk favur kontrarji naħseb għanna niċċekjaw dan elettronikament. Votazzjoniet, votazzjoni fuq l-emenda 29. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. għaddiet numru 29 u issa 30 tal-Onorevoli Fox dawk favur, dawk kontra astensjonijiet nerġaw nikkontrollaw. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddiet 21 favur, 16 kontrarju. Issa l-artiklu 5 paragrafu 3 tal-kompromess dawk favur kontrarja astensjonijiet għaddiet. L-emenda 31 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 34 tal-Onorevoli Fox dawk favur talba ta' split vote mitluba mir rapporter l ewwel parti għandha xtaqsam sal-artiklu disa 11 a dak favur kontrarji estensjoniet għaddiet għal dik il-parti u issa il-vot dak, dak, dak li baqa dak favur dak kontra ma L-emenda 35 tal-onorevoli Schmidt għanna d-dwattini parti niverifikaw. Ni Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Amenda 35 eh, tal-Onorevoli Schmidt, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet nikkontrollaw votazzjoni miftuħa 35 dwar l-emenda 35. Votazzjoni maluqa għaddiet. 22 favur, 17 kontra. L-emenda 36 Missur Fox għanna dirixen, favur kontra astensjonijiet għaddiet. 37 għanna split vote għawnek f'żewġ partijiet. L-ewwel parti sa punti A sa C dawk favur kontra astensjonijiet niverifikaw votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa għaddiet bit-28 favur, 11 kontra. Dik kienet l-ewwel parti u mbagħad it-tieni parti dwar il-punt D, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma' 10. L-emenda 39 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet nivverifikaw. Votazzjoni miftuħa. edin il-votaw fuq l-amenda 38 għatjajt il-President. Għet jiskuza ruħu l president fuq il-numru 38 edin nivvotaw, erġaw. Fuq id-deletion, voti favur, voti kontra, astensjonijiet, maġiċ aċċettata. Issa l-emenda 39 tad deletion u għawnek sa' jkonna vot elettroniku. 39 għet jirrepeti il-President. Għanna maġġoranza kbira, avvotata. U issa numru 40 ta' Ashley Fox. Dawk favur, dawk kontra, astensjoniet maġiċ accettata. 41 għaddiet, 42 sul Fox dak favur kontra assenzjonijiet ma ġiċ aċċettata. 43 għan adheration dak favur dak kontra assenzjoniet hemm id-deletion. 44 dawk favur u għalhekk ġiet tneħħiet għalhekk qed nitkellem fuq id-deletion issa emenda 44 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ħan verifikaw votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddiet U issa l-emenda 45 dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet. 46 ta' Fox dawk favur dawk kontra astensjonijiet li verifikaw fuq 46 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet. Issa l-emenda 47 ta' sub kanfen. Emenda bil-fom waħda illi miktuba qoddimkom fit-test. Dawk favur. Numru 47, em, emenda bil-fom Iva, imma dinija l-emenda 47 bl-emenda bil-fom orali li hija ġdida artiklu 17a. Hemm xi problemi adopted, the original 44. Yeah. Okay, if the oral amendment is adopted... Mela, jekk l-emenda bil-fom taddi, allura ħna din nivutaw fuq is-47, dawk favur. Dawk kontra astensjonijiet ħan votaw ħan verifikaw se jkollna votazzjoni elettronika. Din hija fuq l-emenda orali. Favur, kontra, ejja, ħanimxu. Etjati President. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda orali għaddiet. Allura, eh, l-emenda 47 taqa. Mela, naddu għat 48 ta' sur konfen dar darbohra għanna l-istess situazzjoni l-ewel għan votaw għall emendorali dawk favur dawk kontra astensjonijiet għan il-verifikaw b'mod elettroniku l-votazzjoni miftuħa fuq l-emenda orali votazzjoni maluqa u għaddiet 22 favur u 21 kontra allura 23 vot favur u 21 kontra, għax hemm wieħed li mhux qed jaħdem. U sa in-numru 49 fuq l-emenda. Nistgħu nerġaw nivverifikaw dawn għax kien hawn konfużjoni kbira qed tajt is-Sinjura Ford. Nistgħu nifverifikaw in-numru 48 fuq l-emenda orali. Mela, qed jagħti President Iva, ħan nivvutaw għall-emenda orali għall-artiklu 20, e, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U għet e, mela 48 taqa. Mela issa element orali dwar l-artiklu 20 paragrafu 3. Dawk favur dawk kontra stensjoniet għaddiet. L-emenda 50 ta' Fox, dawk favur, dawk kontra astensjonijiet maddiċ. Numru 51 ta' Fox, dawk favur, kontra astensjonijiet maddiċ. Numru 52 ta' Sur Fox, dawk favur, kontra astensjonijiet maddiċ. 53 ta' Sur Fox, dirixen dawk favur, daw kontra assenzjonijiet għaddiet l-emenda 54 ta' Fox u koll dawk favur dawk kontra astensjonijiet maddiċ. 55 ta' Fox dawk favur dawk kontra astensjonijiet niverifikaw. Votazzjoni miftuħa dwar il-55. Votazzjoni maluqa. 24 favur, 20 kontra. Għaddit. 56 minna ħata sur Fox favur. Kontra. Astensjonijiet. Vot elektroniku dwar is-56. Tafjaba? 30 votos a favor. Votazzjoni maluqa, 30 favor, 13 kontra dit. Emenda 57 Mr. Schmidt. Favur. Kontra. Astenzjoniet, ma ditx. 58 Mr. Fox. Favor? Kontra. Astenzjoniet. Voto elettronico, votazione miftuha. Se fjerra il voto Votazzjoni mal-waqa. 29 favur, 13 kontra, għaddit. Emenda 59, Mr. Fox, għal darbohra. Favur, kontra, astazzjoniet għaddit. Emenda 60, Mr. Fox, favur, kontra, astazzjoniet, maddiċ. 61, Mr. Fox, favur, kontra astensjonijiet għaddit 62 favur. Kontra astensjonijiet għaddit 63 favur. Kontra astensjonijiet maddit 64 mill-onorevoli konfon favur. Kontra astensjonijiet għaddit 65 l-onorevoli konfon favur. Kontra astensjonijiet għaddit 66 favur kontra astensjoniet għaddit. Artikolu 45 hemm kompromess li se nivutaw dwaru. Kompromess dwar artikolu 45 favur kontra astensjoniet għaddiet. Emenda 67 taqa. Issa ngħaddu għal-premessa. Premessi għal-emenda numru 3 ta' premessa 2 l-Universaja għaddiet. Erba favur kontra astensjoniet għaddiet. Naddu għal premessa numru 11 pala kompromess favur kontra astensjoni ta' dit. Nistaw naddu għall emenda 6 minu favur. Favur emenda 7 jiet il-President. Minu favur emenda 7 kontra jiet. Vot elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Kata Votazzjoni magħluqa. 25 favur 19 kontra. Naddu għal kompromess ta' 11 għal ġdid minu favur dan kompromess kontra ascensjonijiet. Għaddit. da' 11, narafu li xmiet minn favur, kontra ascensjonijiet. għaddit. 12, emmenda bil-fom għal premessa 39. Jekk aħna ndottaw din l-emenda, minn mela allura emenda 12 taqa. Minnu favur l-emenda bil-fom, Jean Paul. Minnu favur din l-emenda rali? Jina ser noqot fuq il-Kristjan Demokratiċi. L-emenda orali għal premessa 39. 39 jt il-President. Hemm emenda bil-fum. Allura ser nivvutaw dwar l-emenda bil-fum għal premessa 39. Écoutez, la paġ 7. Isimaw niftit, paġna numru 7. Alors, si vous allez au considérant 39... Għande lista differenti, mela l-ura fitxu eh, premessa 39, emenda 12. Iżda jekk aħna nivvutaw, jekk aħna nivvutaw fuq l-emenda bil-fom, mela l-ura it-12 taqa, mela l-ewel se nivvutaw fuq l-emenda bil-fom. A favor. Minu favur, kontra, astensjonijiet. Tajjeb pwis, għaddit. Mela, allura. Ma rridux nivvotaw dwar it-12. Ser naddu għat-13 bl-istess sistema, l-istess proċedura. Ser naraw l-emendi orali għal premessa 57 favur kontra astensjonijiet għaddit. Mela, allura mus se nivvotaw dwar it-13. Premessa 60 Iwa, kjoġbu. President, aħna għedin nifutaw dwar emenda bil-fom ta' Ole Schmidt, imma aħna ma votajniex dwar dak li rapporter, għanna rapporter, il-rapport li faslu Sur Schmidt, jina. Ġan Paul, jekk għanna nifutaw fuq l-emenda orali, mela l-ura ma rridux nifutaw dwar l-emenda ta' l-onervoli Schmidt L-emenda orali, miex emenda orali, hija l-emenda ta' rapporter. U allura kif aħna nivotaw dwar dik il-bqija. Jaqa ma jibqax validu. Nistaw nistaqsu l-PPE biex iħejji. Xi ħejja Numru wieħed minn ħadda rapporter ser nivvotaw dwar emenda wieħed favur kontra verifika. Ser namlu verifika elettronika. Votazzjoni mal-luqa. Għaddit. Mela l-lura l-14 taqa. Ser nivvotaw fuq test kif emendat. Ser namlu dan permess ta' votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. 38 favur, 3 kontra. Ser nivvotaw fuq rezoluzzjoni leġislativa Permess ta' votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa.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 garantía de los estudios de impacto de una opinión del señor Epkin. Ser nivvotaw fuq l-izgurar ta' studi tal-impatt indipendenti. L-opinjoni tal-onorevoli Epping. Ejjew nivvotaw emenda numru 3 dak favur. Kġobkom, ru idejkom minnu kontra, astensjonijiet. Sena verifika elektronika, votazzjoni miftuħa. Se cierra el voto. Votazzjoni magħluqa. 22 favur 17 kontra. Paragrafu 2, il-test oriġinali minnu favur kontra Astensjonijiet. Għaddit. Paragrafu 4, l-onrevoli man minnu favur kontra Astensjonijiet. Votazzjoni elettronika. Dwar paragrafu tlieta tajt il-segretarju. Tieta. No, no, tenemos 21 y gracias. It's 2020. Ja, ja, ich Äh, Herr Vorsitzender, ich habe die ganze Zeit schon abgestimmt, auch bei dem vorigen Bericht. Jina, i dwar l-aħħar rapport, ili nivota, iżda ma kellix il-karta tal-vot tiegħi. Qabel il-vot ma kienx daqshekk rasim bras, missa huwa rasim bras. Jina ma ġibtix il-voting card tiegħi għax qatt ma kelli bżonna. Staqt ngħidlek dan biex tieħu l-vot tiegħi in konsiderazzjoni. Palissa ħaġa tajba ħafna li l Ġermanja u l-Greċja jikoperaw li Corazza. Eh, eran 22 a favor, 20 en contra. Sí. Parágrafo 4, enmienda 4. 22 favor, 20 kontra, dan huwa l-vota ħari. Issa, paragrafu 4, emenda 4, l-orvoli Thomas Mann, minu favor, kontra. Astensjonijiet. Verifika elettronika dwar emenda numru 4. Votazzjoni miftuħa. Fierro il voto? Fotazzjoni mal-luqa. 21 favur, 19 kontra. Għamil kooperazzjoni bej il-Germania u l-Greċja għal darbohra. Paragrafu Ħamsa. Votazzjoni maqsuma, vot maqsum. Għanna vot maqsum mitlub mill assendi That's a mystery because I have a split vote request is by the... Em, sbal naħseb għal ċina għandi talba għal-vot maqsum naħta l-SND. Gentlemen, mux inti tlabtu dan? Jgħid president Li għandi jena fil-lista tal-voti tiegħi hija illi aħna nifutaw l-ewwel parti mingħajr il-kliem only in cases where legislation is drastically changed during the co-decision procedure. Nivvotaw dwar it-test mingħajr dawn il-preċiżi kliem. Umbat, it-tieni parti nifutaw dwar dawn il-kliem u għam sejja vot, mifrut vot maqsum jgħid il-President. Tajja pus, mela allura ser nivutaw dwar it-test mingħajr dawn il kelmet Only cases sa code decision procedure. Ser nivotaw dwar it-test mingħajr dawn il-klim. Minu favur? Kontra? Astensjonijiet għaddit. Issa, dwar dawk il-kliem, minu favur dawn il-kelmiet, favur, kontra, stensjonijiet, verifika elettronika. Votazzjoni maluqa. 21 favur, 19 kontra. Premessa A, onorevoli man, favur kontra stensjonijiet għaddit. Premessa B, emendat nej, onorevoli man, favur kontra, attenzjonijiet. Verifika elettronika. Si Fierra l-voto. Ma si lo mismo. ¿eh? votazione maluqa. Erbo 20 favur, 16 kontra, għaddiet. Premessa ċe, test oriġinali minu favur? Kontra? Assenzjonijiet. Votazzjoni elettronika dwar dan. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Wieħed waxrin favur, 20 kontra. Premessa de test oriġinali minnu favur, e iġobkom u li dejkom kontra, astensjonijiet, għaddit. Issa ser nivvutaw fuq test e kif emendat. Votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa.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 Mistoqsija orali, punt numru 4 ta' fuq l-agenda. Għal mela allura, emenda numru 1 minnu favur, kontra, stazzjoniet għaddit, emenda numru 2 kompatibli, għaddit. Emenda numru 3 minnar tal-essendi favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 4 minnar tal-essendi favur. Skużawni, President. Tatux kasa del bitxa. Test oriġinali, minu favur, kontra sensjonijiet għaddit. Paragrafu 3 favur kontra sensjonijiet għaddit. Paragrafu 4, test oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 5, favur kontra astensjonijiet għaddit. Mm, revoli Schwab, favur kontra astensjonijiet għaddit. Il-testa kif emendata, kif emendat, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluħa, in favur. Jinkludu dawk iż-żewġ voti bla voting card, ħadd kontra mela l-ura d Issa, risoluzzjoni leġislativa, flimkien ma din mistoqsija fil fond Paragrafu wieħed tal essendi favur kontra sensjonijiet għaddit. Paragrafu 2, emenda numru 2. Emenda bil-fom hawnhekk. Tafu li mi calls on the commission tibda hekk favur kontra sensjonijiet għaddiet. Paragrafu Tlieta emenda mill-SND għal darbohra favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 4 test oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 5 test oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 6 test oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 7 emenda għant grupp soċjalisti għaddit. Paragrafu 8 emenda 5 favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 10 Emenda sitta nota soċjalisti favur kontra sensjonijiet. Għaddit. Issa emenda seba ta' paragrafu 10, soċjalisti favur kontra sensjonijiet għaddit. Emenda 8, paragrafu 11, favur kontra sensjonijiet għaddit. Paragrafu 12, emenda 9, favur kontra assenzjoniet, għaddit. Paragrafu 13, emenda 10, l onervoli Lamberts, favur kontra assenzjonijiet. Maddiċ mela l-ura votaw dwar il-test oriġinali favur kontra astensjonijiet. Għaddit, paragrafu 14. Emenda 11 fil-Onorevoli Lambert, favur, kontra, assenzjonijiet. Maddiċ. Sanaddu għal emenda 12. Għal paragrafu 14 minu favur, kontra, Għas-sessjonijiet, Se għamlu votazzjoni elettronika. Tierra l-voto. Votazzjoni magħluqa. 20 favur. Jinkludi zewġ voti tabla voting guard u 21 kontra. Ah, you agree with that again, sorry. 18 for, 20, 23 against, that's it. 23 kontra, jgħid il-President. Maddiċ. Mela, allura se nivutaw dwar test oriġinali, mnu favur, kontra, astensjonijiet. Għaddit. Paragrafu 14 għamend 13, Neville Lamberts, favur. Kontra, astensjonijiet. Għaddit. Paragrafu 15, test oriġinali, mnu favur kontra assazzjonijiet għaddit premessi a sade test oriġinali mlu favur kontra astensjoni għaddit citation wahda sa 13 test oriġinali mlu favur kontra astensjoniet għaddit. Issa testa kif emendat permezz ta' vot elettroniku, votazzjoni miftuħa ma l-uqa. Għaddit. Allora sana fit-tmim ta' sessjoni ta' voti tagħna u sa nistgħu ngħaddu għal punt li mis. Għamil nido Korin, għamil nido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 Grazzi. Sur President, il-politika tal-kompetizjoni hija politika, l-ofol tal-politika tal-Kommissjoni hija saħal il-Kommissjoni. Iżda, minu karigat mill-politika tal-kompetizjoni, mill-ex komissar tal-kummerċ Peter Mendes fil-ktib tiegħu The Third Man kiteb wet nikwataħ. Meta jiena kont ħalf fir-rutina, l-ikbar xkiri li kelli biex neleb huwa illi nkun nista' ministra id-dar tiegħi stess. Issa Kif il kolna nafu Peter Skinner mux jgħata u Peter Mendelson huwa raġel li nesċilu jagħmel kollox u ma nesċilu xorta waħda. U issa xinejdu l-Kummissarju Cruz u issa kif jinsabu l-affarijiet taħt il-Kummissarju Almunja. Huwa il-Kummissarju qed jamministra l-affarijiet tiegħu il-Kummissarju huwa sit tal-affarijiet tiegħu stess, rapport tiegħi jibni fuq rapport li sar is-sena l oħrajna naqbel miegħu m'hemmx għalfejn għalfejn nivvintaw l-affarijiet mill-bidunet. U allura l msoqsija ja fej sejrin issa x'direzzjoni ser nieħdu hemm punti addizzjonali xtieq nagħmel marbuta ma' lajnuna tal-istat il-Kummissjoni wafqet regoli temporani biex tiffaċċja il-kriżi. Issa x'jiġifieri meta ngħidu regoli temporani. Fil-politika xi ħaġa temporanja tista' ddum għal dejjem, ċaskun xi ħaġa dejjema jekk mhux eterna. U għalhekk neħtieġu aktar trasparenza dwar il-phasing out dwar din it-tranzizzjoni. It-tieni net lan tal-politika ta' kompetizzjoni hija li tiżgura bażi ugwali li tippermetti kompetizzjoni ġusta biex ikun hemm ġustizzja fil-konfront tal-konsumaturi. Matul il-kriżi dan kollu bidem f'ċertu każijiet il-Kummissjoni użat il-politika ta' kompetizzjoni biex hija tarġa' tirristruttura l-settur sħiħ L-iktar il-kriterji għall-investiment marbuta ma' lajnuna tal-istat ma' kienux ċari u għalek il komissjoni ċekne ċertu kompaniji u billi għamletek bidlet atturi globali Ewropej fatturi eh, reġjonali, araw l-ING per eżempju, u dawk li kienu reġjonali saru lokali, araw il-bank eh, fjamming KBC per eżempju. L-ekonomija Ewropea sul president teħtieġ atturi kompetittivi fis-suq globali biex tikkompeti ma' ċina u l-Istati Uniti. Iżda, il-politika tal-Unjoni Ewropea tal-kompetizzjoni ma tippermettilhomx li jagħmlu hekk. Iddajja fl-ekonomija Ewropea u din hija ħaġa fundamentali. Il-Kummissjoni tirrealizza li l-politika tal-kompetizzjoni hija aktar hija ħaġa aktar minn kunċett legali u finanzjarju. E, e, hija tħoss li huwa maqtuħ mir-realtà. Jiena ma nafx jekk diġikom taris li lin mill-frontieri tal-Ewropa, jekk dan mhuwiex il-każ, il-kunċett tagħha jista' jkun illi sar wis autistiku. Il-pożizzjoni dominata dominanti mhijiex l-unika dominator, denominator. Billi nibdlu id-definizzjoni aħna qegħdin niftħu it-triq għall abus il-Microsoft qatt ma jenexxilu jkollu suċċess fl-Ewropa għaliex il-politika ta' kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea kienet tibdilha u tamnila f'ħafna f'ħafna biċċi differenti. Issa xi ngħidu dwar eh, l-effett li jista' jkun hemm fuq il-konsumatur, il-konċett ta' pożizzjoni dominanti għandha bżonn ta' aktar investigazzjoni u mux namluwa pala prinċipju sagru. Umbad dwar il-multi, so president, ċinejdu, daw ġew użati biex jikkastigaw bla doċ nies innoċenti illi jaħdmu f'kumpaniji u anke jitilfu l-posta xogħol tagħhom. Il-multi sur President ma jinsabux hemmhekk biex isaħħu l-immaġni tal-Kummissjoni u tal-Kummissarju. Lanqas biex eh, jimlew il-bwiet tal-Baġit Ewropew il-multi jridu jkunu diretti lej dawk illi huma ħatew qegħdin jiksru l-leġiżlazzjoni. U għalhekk kummissjoni żomm mal-għana u lini tiegħek, mal-missjoni tiegħek. Sur President, irridu naraw ukoll is-settur Agroindustriali. L-Unjoni Ewropea għandha politika komuni tal-agrikoltura illi jamplementata b'mod vast Jiena naf li l-kumpanija agroindustriali kbar huma dawk li iktar jirċievu s-sussidji tal-agrikoltura u mhux il-bdiewa kif aħna naħsbu. Iżda l-prezzijiet tal-ikel huma għoljien iċ-ċittadini Ewropej jħossu li CAP il-benefiċċji tagħha jgħaddu għand industrija u l-konsumatur ikollu s sorta waħda prezzijiet għoljien għall-ikel tiegħu għant naraw ċertu diżugwaljanza u jina naħseb li tkun hemm aktar trasparenza dwar l-evoluzzjoni tal-prezzijiet tal-konsumatori. Nixtieq nistaqsi l-Kummissjoni biex ħares lejt il-kwistjoni biex jaqdi dejjem aħjar lill-konsumatur Ewropew. Grazzi sur President. Issa l-Onorevoli Karas. Grazzi sur President, grazzi l rapporter. Jina naħseb li huwa għajjem punti validi Warajna rajt il-rapport tal-Komissjoni u rapport la bosta rapport tiegħu. Nixtieq nagħmel tliet punti dwar dan. L-ewwel dwar kompetizzjoni tal smi jiena naħseb il-irdu nisħu li għandna bżonn ta' regoli ta' kompetizzjoni b'saħħithom u li ħarsu lil SMEs. Aħna nafu illi il-postijiet tax-xogħol dejjem jinħolqu f'dan is-settur tal-ekonomija. Aħna nafu li għandna ħafna problemi, għad għandna ħafna problemi marbuta ma' l-attivitajiet trasconfinali tal smis Din hija xi ħaġa rdu nisqu dwarha fir-rapport tal-Parlament. Il-każijiet tal-antitrust jiena naqbel ma' rapporter naħseb il-kwistjoni tal-multi trid titqajjem. Il-multi eh, olin huma daqshekk effettivi, dan huwa l-aħjar mod kif naġixxu forsi uħut minn dawn il-munti mumiex edin bilanċati tajjeb. Dan il-parlament irrid jitkellem dwaru, swieq tal-enerġija. Naħseb li fl-Ewropa għandna problema marbuta ma' swieq tal-enerġija u mhux qed nitkellem dwar il-konnessjonijiet fiżiċi illi diġà għandna fl-Ewropa. Iżda fejn għandna dawn il-konnessjonijiet għandna xkiel marbut mal-entrata tal-suppliers tal-fornituri. Għanna kriterji differenti, dak li għandu xjaqsa minn non-regulated customer, minnu soġġett ta' regolamentazzjoni ta' tariffi u minn mux soġġett għal dan. U għanna allokazzjoni trasparenti, mux trasparenti, marbuta ma' mal-fat li jekk fornitur rrit jati, rrit forni l-konsumatur partikolari u ma mandux allokazzjoni ta' kapacità trasparenti u ma jafx jekk il-prodotti għaw jistgħu jistax ta' jibatu fis-suq. U għalhekk aħna rridu nisfqu illi rridu imbassu xi ftit il-livelli marbuta mal-fornituri. Irdu nindirizzaw ukoll il-problema tal-non trasparenza tal-allokazzjoni tal-kapacità. Dan huma tliet punti li xtaqt nagħmel jiena naħseb li b'mod ġenerali r-rapporter miexi fid-direzzjoni tajba. Grazzi, Sur Kerins. L-Onorevoli Sanchez Presedo. Grazzi tassew, President. Il-kompetizzjoni għandha rwol ewlieni fiħdan is-suq intern. Jatejn biex l-Unjoni l-Ekonomija Ewropea tammela aktar kompetittiva b'mod ġenerali biex għanna nkunu nistgħu nelħu l-għanijiet tagħna. Ir-rapport minn tal-Kummissjoni fih kapitolu speċifiku mux eżattament kif aħna rridna biex eh, ikun hemm referenza għal servizzi ta' interess ġenerali dwar dan irridu naħsbu għadar boħra, imma hemm referenza għal konsumaturi imma huma għandhom kapitolu speċifiku dwar il-kriżi finanzjarja u ta' min jaħsibha ftit dwaru dan l-iktar għaliex il-politika tal-kompetizzjoni kontribwiet għall-istabilità u żgurat li jkun hemm prinċipju ta' proporzjonalità biex ikun hemm bażi ugwali. Din il-ħaġa rrid jibqa' jkollha rwol ewlieni biex tibbilanċa s-settur finanzjarju. Issa jekk naraw x'ġara sena l-oħra. Kien hemm sanzjonijiet kollettivi u dawn irridu nindirizzawhom. Il-Parlament tkellem dwar dan is-sena l-oħra u ma rridux nwarbuha din il-ħaġa. Riżorsi tal kummissjoni li lin mill-politika tal-kompetizzjoni kienu qed jibgħatu sinjali li ħawduna xi ftit marbuta mal- multi. Aħna rridu niċċaraw il-pożizzjoni tagħna dwar il-multi, il-multi, u niżguraw illi ikunu multi illi jaqtaw qalb dak li jkun, għaliex jekk ma jaqtawx qalb dak li jkun. Nasar nispiċċaw baġir li mhux kompetittiv. Il-proposta tal-Onorevoli Epping tidilna tajba. Għana nixtieq nitkellmu wkoll dwar l-importanza tal-linja ta' politika marbuta mal-SMEs. Għanna nasbu li nistaw namlu ħafna iktar jekk aħna per eżempju nindirizzaw il-provista tal-katina tal-ikel. Din nitrattawa fi senior working group. Wasal iżmin nasbu għal-konklużjonijiet, se nippruvaw nfasslu xi emendi, dan ser namluħ bi spiritu kostruttiv biex niprofaw nkomplu ma dak li jena naħmu dwaru matul dan l-aħħar snin biex nagħtu impetu ġdid lill-politika tal-kompetizzjoni. Grazzi ħafna Sur Sanchez Presero is Sir Nira Velt. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzja ir-rapporter Nasseb tistgħu taraw li um, qed ngħidu affarijiet simili ħafna jiena konti rapporter ta' sena l-oħra. Qabel ma nidħol fid-dettall nixtieq nagħmel komment. Nasib li kellna dibattitu kważi identiku s-sena l-oħra forsi s-sena ta' qabel u ta' qabel u ta' qabel e, u ta' qabila. U naħseb li Iva nistaw namlu l-istess punti, imma punt prinċipali tar rapporti is sena l-oħra li aħna xtaqna li l-Kummissjoni eh, tikont eh, ta' dak li l-Parlament kienet jgħid. Aħna ristaqna numri speċifiċi li l-Kummissjoni tlabna rapporti, tlabna analizi, laqqas irċevejna tweġiba għal dawn u nilqajjena eh, l-attitudni kooperattiva tal- attitudni ta' kooperazzjoni tal komissorju imma nixtieq nara azzjoni jekk il-Parlament Ewropew jitlob tweġibiet mela għandna nirċevuha sakemm forsi jew jekk il-Kummissjoni mhux lesta li tagħti tagħti dawn e, tweġibiet mela għandha tgħidilna ħalli bekk nistgħu marru lura dar u nixorbu kafè jew xi ħaġa. L-Unjoni Ewropea iva timbidel u f'ħafna Oqsma differenti tal-politiki għanna mod kif neħdu deċizjonijiet li huwa differenti minn dak li kellna ftit snin ilu, il-għala għax aħna nixxiequ li deċizjonijiet ikollhom iktar leġittimità eh, demokratika. Jiena naħseb li l-Kummissjoni Ewropea għandha tieħu nota tal istqarijiet eh, tal-korp li huwa elet b'mod dirett. Dwar id-dettalji fuq eh, l-għajnuna statali nixtieq intenni dak li qed is-sena l-oħra ħafna għajnuna statali natat li setturi differenti matul dawn l-aħħar snin u għal snin aħna rnexxilna jew l kummissjoni rnexxilna eh, tnaqqas il-livell ta' għajnuna statali, għajnuna li nafu li zdidet ħafna, aħna rridu naċċertaw li l-flus jintefa eh, b'mod xira, aħna nafu x'deċiżjonijiet tihdu ma nirċievu l-ebda rapport fuq l-impatt ta' dawn id-deċiżjonijiet fuq is-suq fil-kompetizzjoni. Aħna tlabna pereżempju eh, speċifikament għal rapport fuq l-impatt tal ajnuna statali fuq il- il-Green Recovery. Aħna ksibni din il-Green Recovery u nkella ħlejna xi eh, biljuni ta' euro. Eh, dak li ħalla 16 ovvjament b'mod leġittimu isaqsi fejn marru dak il-flus. Umbat dwar l-inkjesti IVA, l-Kummissjoni qed u imma silenzju bħala tweġiba u eh, jiena jilin nitlob għal sector inquiry fuq il-reklamar online u riċerka online u jilin nsaqsi il-mistoqsija għal eh, periodu ta' snin u għatma nirġivi tweġiba jekk il komissjoni ma tixtieqx tweġeb għandha tajdilna fuq l-antitrust eh, fir-rapport ta' sena l-oħra ħna konna tlabna għal komunikazzjoni komprensiva jew eh, proposti mill-Kummissjoni Ewropea fuq il-kisbiet imma mhux biss fuq il-kisbiet imma fatturi oħrajn u elementi fil-politika ta' antitrust u jiena nemmen li se jkollna dibattitu plenarja fuq din il-kwistjoni issa eh, għandna Nantiċipa forsi eh, se jkun id-debattitu ma la il-Kummissjoni ma resqetx eh, xi komunikazzjoni u tatna xi proposta pala bażi għad diskussjoni. Għalhekk fil-qosor jiena naħseb li iva nistgħu niddiskutu, nistgħu nivvotaw, nistgħu nisqu emendi u eventwalment iva naslu għal pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ma dak li huwa importanti hawnhekk huwa jekk il-Kummissjoni Ewropea lesta li tisma' jekk le nishtin kunnaf. naf. Muchas Sofi. Grazie ħafna, Sofi. Naqbel ma l klim tijak Se nkunu melankoniċi jekk inkomplu hekk nixtieq imma issa ngħaddi l-mikrofon l-rapporter ħar jista' jala. Grazzi ħafna tal-li tajtni l-mikrofon sabiex eh, nwieġeb pal kummenti li saru li jiena naqbel li għandna nistudjaw il-pożizzjoni tal-SMEs importanti ħafna u ħad nota wkoll tal-fatt li id-direttiva eh, dwar servizzi eh, fattur importanti ħafna għax huma l-SMEs li jridu jibbenefikaw mill-attivitajiet transkonfinali għalhekk implementazzjoni xira tal-direttiva ta' servizzi importanti u importanti u koll l-affarijiet li għandu xaqsum għal-mandat tal-Kumitat dwar il-suq intern. Il-suq tal-enerġija, iva nisa tiħalsu wis għall-enerġija għax memx suq eh, Ewropa l enerġija u dil-ħagġa ma taħdimx u naqbel mal-kommenti u qed nistenna bil-ħerqa wkoll għas-suġġeriment tas-Sur Sanchez ġifieri fuq il-kisbiet li għandu eh, fuq sejbiet li jagħmel fuq is-settur ta' likel ikel għandna bżonn ta' iktar informazzjoni sabiex inħarsu l-konsumaturi għax kif jiena stess qed il-konsumaturi issa tiħallsu id-doppju um, għal pak u um, prezzijiet verolin tal-ikel. U zvelt Iva, e, vera nammira e, dedikazzjoni tiegħek e, tal-li t um, tipprova prova Inti twaqqa l-ħitan tal-DG Competition ma ġenerali il-kummissarji ma il kummissarju ma jinterferxux f'dak li għajt il-kummissarju għal-kompetizzjoni. Basikament dan jek jaqbel ma l-president tal-komissjoni ma mela l-ħaġa eh, tkun aċċettata kważi xej li tista' tagħmel inti. Għalhekk eh, Eh, importanti li aħna minn barra nippruvaw eh, nwaqgħu il-ħitan tal- mm, dan id-DG għax eh, id-DG eh, mandux eh, rabtiet mad-dinja reali. Id-DG qed jaħdem waħdu b'mod autonomu u jinsa l-affarijiet li qed jisaxħu fil-bqija tad-dinja, speċjalment ix-xejriet globali. Għalhekk jiena inkwetat li l-politika tal-kompetizzjoni qed twaqqa l-kumpaniji Ewropej u dawn mhux se jkunu jistgħu jikkompetu fuq il-palk dinji għalhekk għandna aħna nistudjaw jkollna dibattitu u għandna nkejlu hawnhekk raffert eh, u għandna aħna nisfurzaw il-Kummissjoni tiftaħ il-bibin tagħha bibin li ilom maluqin għal periodu twil ta' snin. Et nistenna jiena bil-ħara l dibattitu li se jkollna dibattitu is sena il-ġemad diħla. Grazzi. Grazzi ħafna. Kummissjoni. Pers li fadal ftit ħin sena d-mikrofon il kummissjoni Grazzi ħafna u nishtiq nirringrazzja r-rapporter għall bozz ta' rezoluzzjoni li aħna nazbu li huwa bozz komprensiv li għajjem kussjonijiet ferm importanti. L-ewwel qabel kollox nixtieq jiena l-wieġeb għat-talba ġenerali li saret il-Kummissjoni li ma tagħmilx segwitu jew twieġeb għal rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Nixtieq ngħid li aħna nilqgħu il-fatt li l-votazzjoni fuq ir rezoluzzjoni tal-rapport annwali ta' kompetizzjoni dan ġi post-post ftit tal-li bekk nistgħu nikkonsidraw dawn l-affarijiet meta aħna eh, niġu biex noħorġu u nippubblikaw il-rapport tas sena d-dieħla l-ura ħaġa pożittiva u bekk aħna nistgħu namlu eh, tweġiba relevanti għat-talba tiegħek dwar il-kwistjoni speċifika fuq eh, rezoluzzjoni tas sena l-oħra nixtieq ngħid li aħna batna tweġiba dettaljata l-Parlament u l-ċer tal-ekon u ovvjament l-membru onorevoli wara talba preċiża tagħha ġifieri eh, nixtiequ li jintkom tarfu dan il-fatt dwar ix-xejra ġenerali Mm, ta' dan ir-rapport aħna ovvjament nilqaw nilqaw l-appoġġ ġenerali espress fuq il-politika ta' kompetizzjoni. Ħadna nota tal-fatt li ħafna eh, biċi tikbar ta' dan il-rapport eh, jagħmel enfasi fuq l ajnuna statali u l ajnuna li natat waqt il-kriżi peress eh, u għaw minn qal li l-politika ta' kompetizzjoni għodda importanti sabiex kunem livell indaqs u kunem kompetizzjoni mal-ims sieħba fuq livell globali dwar il-qafas temporanju u dwar it-ħassib iġifiri forsi dan mux se jkollu natura temporanja, nishtiq jena għawnek li tabilħa il-qafas temporanju se jiskadi fl-aħħar ta' din is-sena, ma fil-phase out il-Kummissjoni se tiġbor u tanalizza l-informazzjoni kollha fuq l-użu u l-impatt tal-qafas temporanju. Aħna bħalissa qed nirrevedu it-tweġibiet kollha li rċevejna mm, bil-konsultazzjonijiet li għamilna mal-partijiet interessati u se nanalizzhom dawn u kif eh, fakruna issa il-ġimgħa d-dieħla il-Viċi President tal-Munja se jiġi hawnhekk u jwieġeb għat-talbiet kollha tiegħek u mistoqsijiet l-affarijiet kollha tagħkom fuq din il-kwistjoni. Issa nixtieq nikkummenta fuq eh, il-politika ġenerali fuq l-antitrust u l-amalgamazzjonijiet b'mod partikolari fuq il-multi. Nixtieq nisħa hawnhekk li multi huma imposti fl-interess tal-pubbliku b'mod partikolari sabiex eh, ikunu ta' deterrent dawn għandhom għan li huwa indipendenti per eżempju għall l-interess tal-budget tal-Unjoni Ewropea forsi riżoluzzjoni ta' tiħjil ta' dan il-multi mumiex hemmhekk eh, sabiex eh, poġġu flus fil-but tal-budget Ewropew. Iva jispiċċaw fil-budget imma mbagħad jerġgħu jitħallsu lura l-istati membri skont is-sem tal-kontribuzzjonijiet tagħhom. Għalhekk f'dan ir-rigward il-multi huma neutrali. U eh, iva ħadna nota ta' suġġerimenti differenti dwar l-importanza ta' l-SMEs u l-infurzar tal-politika ta' kompetizzjoni u l-kummenti differenti li saru fuq is-settur settur tal-ikel nishtiq jena nisħaq fuq punt dwar il-qasam tal-enerġija fejn ir-rapport esprima il-nuqqas ta' sudisfazzjon li kellu smajċi kummenti negativi wkoll dwar is-sitwazzjoni fejn l-istati membri nishtiq ngħidilkom li l-Kummissjoni se tkompli tkun attiva u kienet attiva fil-tisjeħ tal- u fil-forzar tal-regoli ta' kompetizzjoni u fil-kas ta' abbus ta' pożizzjoni dominanti fis settur tal-enerġija l-istess kif isir fil-elettriku u fil-gas eh, l-iżvilupp ta' kompetizzjoni effettiva f'dan is-swieq ir-riżulta eh, eh, sa ċertu puntu se jirriżulta fil zida fis-sigurtà tal-provista inqas impatt fuq l-ambjent iktar kompetizzjoni kif ukoll il-provista tal-enerġija prezzijiet kompetitivi għad-djar u għan-negozju aħna se nkomplu bl-istess leġislazzjoni f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna, Sofi. Iva, grazzi. Fil-qosor, inti qed li l-Kummissjoni batet eh, tweġiba lir rapporter iġifi għattu l-praj li li eh, jena marċevejċ eh, tweġiba f'sibt tweġiba xhur wara ma kienitx tweġiba kienet taqsira ta' deċiżjonijiet li ħadet id-deċiżjoni ma mhux l-istess eh, bħal analiżi tal-effettività tal-politiki u forsi dan huwa kunċett ġdid eh, ma jekk inti tieħu deċiżjonijiet jekk inti toħroġ bi politika eh, dan mhux lan lan huwa l-impatt jekk aħna ma nkejlux l-impatt tal-biljuni ta' għajnuna statali li jingħatat mela la għala mela, għamilna għamilnieħ dan. Inti jekk se tiddeċidi fl ta' tas sena jekk se twessa l-pakket temporanju, aħna bżajna li dan ma kienx se jkun pakket temporanju. Fuq ix se tibbaża d-deċiżjoni tiegħek ma miltux intkom studju fuq l-impatt tal lajnuna statali, iġifiri sa fejn din l kizbet kisbet l-għanijiet U aħna milna suġġerimenti fejn eh, aħna vera nixtiequ li l-Kummissjoni twettaq studju. Mistoqsija oħra speċifika li jiena saqsejt li um, intkom faċilment tistgħu twieġbu b'iva jew le se jkun hemm um, inkjesti fuq eh, is-setturi partikolari. Grazzi. Commission, please. Kummissjoni. Dwar l-impatt tal-politika tagħna, intkom tafu li b'mod ġenerali il-Kummissjoni għandha tagħmel eh, valutazzjoni tal-impatt qabel Eh, ma tibda bi leġislazzjoni ġdida, ma tibda tfassal din leġislazzjoni, u dan huwa element li il-President tana Barroso saħaq fuq is sena l-oħra u evalwazzjoni u kol tal-politika tana. Fil-passat iva huwa minnu li l-politika tal-kompetizzjoni li eh, bazzikament hija politika ta' infurzar ma kienitx xi ħaġa li konna mderrin namlu. Imma se taraw intkom li eh, eh, ħafna mill-linni gwida reċenti inkluż dawk orizzontali għandhom eh, valutazzjoni tal-input impatt u dan u kol sejot għal gwidi tana li għandhom xjasmu mal-ajnuna statali ġifiri qabel valutazzjoni ta' impatt se jkun hemm evalwazzjoni. Dan mhuwiex din mhux xi ħaġa li faċilment issir u eh, maħniġ waħedna meta niġu biex inkejlu l-impatt eh, għal dak li nġaqsam għalajn l testata li u strumenti oħrajn imma se namlu l-evaluazzjoni mux biex saċċet nġu metluba eh, namlu l-evaluazzjoni għax huwa importanti għat trasparenza u eh, responsabilta u għall-efficienza tal-politika tagħna dwar l-inkjesti settorjali nixtieq ngħid li dinja deċiżjoni li il-Viċi President għall-munja se iwieġeb dwarha. Grazzi. Grazzi ħafna. Rapporter. Jena naħseb li bekk eh, nistaw naraw li eh, vera mżon għall smiq eh, nitama li s-sinjura Volbet s kun emmek għax bekk nistaw aħna niprofaw nasru it-tweġibiet mill-kummissarju. Niftakar li kienem ċajta li saret mill-Filip Low li għal li il-kummissarju ta' dak iż-żmien sinjura Cruz għamlet kollox li id-DG kiteb għalija nittama. tama li se tkun diffiċli għal kummissarju l-ġdid għax jekk kummissarju eh, kull ma jgħid huwa dak li diġi jikteb mela il-burokrazija eh, inkarregata. Eh, umbat il-politika se titbiet mid-dinja reali u għalek li se jkollna smiħ il ġimaddina u se namlu xi punti emmek. Sabiex neħdu nieħdu tweġibiet minn il-Kummissarju. Grazzi ħafna. Għalek nistaw nalqu dan il-dibattitu u għalek ehm, l-iskeda ta' żmien skadenza għall-emendi 7 ta' ottubru fil-5 ta' għarnof sinar. Id-dibattitu fuq l-emendi dan se jissir fis-26 ta' Ottubru u il-votazzjoni fit-30 ta' Novembru u mbagħad Eh, plenarja fl-ewwel ta' Deċembru. Rapporter taqbel mela dan il-każ nistgħu nagħlqu dan il-debattitu hemm xi kwistjonijiet taħt affarijiet oħrajn. Jekk dan mhuwiex il-każ mela nistgħu nagħlqu din il-laqgħa u nerġgħu niltaqgħu Nikalla jrid fl erba ta' Ottubru fit-tlieta.